Okay, friends, uh, we start the meeting. Eżis uh... kollegi, eja natu bidu għalla għatana, nimxu mal-agenda. L-agenda hija adottata. L-interpretazzjoni eh, hija eh, disponibbli u ser ikollna grupp ta' 30 viżitatur mill-Kamra tal-Kummerċ minn Vienna li se jkunu qegħdin issegu id-diskussjonijiet tagħna fuq l-istazzjonar tal-ħaddiema. U dan il-grupp huwa mistieden mill-Onorevoli Mara Xanti. Mela, naddu għal punt numru 3 fuq l-aġenda fejn ser nitkellmu dwar il- s saxħa u s-sikurezza tal-ħaddiema gbar fleta. Se jkollna prezentazzjoni ta' proġett pilota li eh, imbeda mill-Parlament. Ser nati il-mikrofonu lis sur Koppen minn EU eh, Oxa biex jintroduċina eh, jintroduċi dan is-suġġett jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sinura President. Nista' nagħti l-mikrofonu qabel lill-Kummissjoni? kollega mill-Kummissjoni. Iva, mela, il-Kummissjoni tista' tibda. Lan eh, is-Sinjura Charlotte Grifox għalnu jekk joġbok. Grazzi tassew, Sinjura President, l-għadwa tajba l-kulħat, anzi, jien jisimni Trisha Buċinju għat nħu pass il-kollega tijaj għalix ma setax tattendi il-lum. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew tal-appoġġ sħiħ illi tagħna fuq dan is-suġġett. Dan il-proġett pilota fuq is-saħħa u s-sikurezza ta' ħaddim akbar fleta kontribwixxa sabiex jindirizza kwistjonijiet relatati mal-post tax-xogħol minħabba il-bidla fid-demografija. Nixtieq nirringrazzja l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sikurezza fuq il-Post tax-xogħol għall-implementazzjoni ta' dan il-proġett pilota u li ser ikelmuna dwar ir-riżultati ta' dan il-proġett fi ftit minuti oħra. U ser naraw ir-riżultati rilevanti li ħarġu minn dan il-proġett. il proġett iċ-ċittadini tagħna huma riżors importanti ħafna u rridu għalhekk naħdmu sabiex ikun hemm eh, l-involviment tal-ċittadini kollha anke dawk kbar fletta sabiex jikkontribwixxu kemm jista' jkun fis-soċjetà u s-suq tax-xogħol. Is-servizzi tal-Kummissjoni hawnhekk taw ħafna importanza li s-saħħa u l-benesseri tal-ħaddiema u biex ikollhom ħajja fuq il-post tax-xogħol li tkun li ddum kemm jista' jkun. Għalhekk fassarna dan il-qafas ta' fej ta' bejn l-2014 u l-2020 li jindirizza il-bidla fid-demografija u popolazzjoni li qed xieħ bħala waħda mill-prioritajiet. Jiena qed nieħu gost nara li qed jiġu implementati azzjonijiet konkreti dawn jinkludu azzjonijiet li jittieħdu taħdan il-proġett pilota fostom l-iskembi tal-aħjar prassi u l-mod li bihom e, jitjibu l-kondizjonijiet fuq il-post tax-xogħol u miżuri tal-integrazzjoni u anke il-kampanja Ewropea għall-snin 2016 u 17 il-kampanja għal postijiet ta' xogħol siguri għall etajiet kollha. Din azzjon hija importanti ħafna sabiex iċ-ċittadini tagħna ikunu eh, aktar f'saħħithom u jibqgħu jaħdmu. Dan huwa element importanti għal produttività u sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Il-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema kollha hija importanti ħafna fid-dawl tal-pilastru eh, ta' drittijiet soċjali Aħna għalhekk iridu nuru li qed nippruvaw nlaħħqu mal-bidliet fis-soċjetà tagħna u il-modi ġodda li bihom naħdmu. Id-drittijiet fuq is-saħħa u s-sukrezza fuq il-post ta' xogħol dejjem kienu fil-qalba tal-politika soċjali Ewropea u huma importanti wkoll għad diskussjonijiet tagħna fuq il-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema kbar fleta, dan irid jiġi indirizzat b'mod holistiku u permezz ta' kooperazzjoni fost il-politiki differenti. Importanti ħafna li jkun hemm l-involviment tal-partit interessati kollha sabiex tassew niksbu suċċess. Nixtieq nikkonkludi billi nisħaq kemm huwa importanti li s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Dan mhuwiex biss importanti sabiex il-ħaddiema jdumu jaħdmu aktar, imma huwa importanti wkoll sabiex niżguraw illi meta l-ħaddiema jirtiraw xorta ikunu ikunu fi stat ta' saħħa tajjeb. Grazzi. Issa nati il-mikrofonu li l-Aġenzija jgħu jekk joġbok. Grazzi, Signora President. Nixtieq infakkar il-membri eh, fuq l-anijiet illi aħna ħadna fl-2012 biex intejbu l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet eżistenti l-skambju ta' l-aħjar prassi u investigazzjoni għal alternattivi sal biex intejbu s saħaw s tal-ħaddiema u aħna xtaqna ntejbu l-arfin dwar inizjattivi eżistenti li indirizzati lejn il-ħaddiema u naraw kif dawn ġew implementati fl istati membri differenti. Natu informazzjoni u analiżi għall iżvilupp tal-politika fir-rigward tas-saħħa u s-sikurezza fuq post tax-xogħol anke il-proċess ta' riabilitazzjoni u skambju tal-aħjar prassi fost il-kumpaniji. Għalhekk, permezz ta' dawn l-anijiet, aħna ħloqna dan il-proġett pilota ta' tliet snin li kien jinvolvi metodi differenti ta' riċerka li jaħdmu flimkien sabiex is-sitwazzjoni nanalizzawa fuq livelli differenti. L-ewwel qabel kollox rajna x'inhuwa l-istat attwali, x'inhi s-sitwazzjoni fi stati membri differenti u fejn tiġi applikata din ix-xjenza. X'politiki u inizjattivi ġew eh, meħuda fid-dawl ta' dan kollu u kif ġew implementati u kif dawn il-politiki implementati xaffet ħallew fuq il-post tax-xogħol. Kif l-ħaddiema esperjenzaw din l-implementazzjoni? U għalhekk riċerka tagħna effukat fuq tlet oqsma il-ħaddiema kbar fleta u s-saħħa u s-sikurezza, il-ġeneru u u anke riabilitazzjoni u l-fat li għet jġilura fuq il-post ta' xol. Importanti li nisqu illi dan il-proġett infassal tal rimot li mux biss jelenka kif jistaw nitlaħu dawn imma li jitlaħħalla impattu kol bil-ċerka nifissa ġifiri. Apparti l-ħafna riċerka li saret kienem 20 workshop bi 300 parteċipant minn parti involuti anke l-barra minn komunitajiet ta' saħħa u sikurezza dawk li jaħdmu fl-akkademja u pratikanti f'dan is-settur. Kienet l-ewwel darba li dawn part interessati iltaqgħu madwar mejda biex jiddiskutu dawn l-affarijiet. Apparti minn hekk kellna wkoll intervisti ma' 80 espert minn 12 pajjiż differenti fejn rajna kif dawn il-politiki u l-strateġiji jistgħu jiġu implementati fil-prattika. Apparti minn hekk kellna riċerka wkoll fuq il-postijiet tax-xogħol u organizzajna diskussjoni kondizzjonijiet anke fost l-SMIs faxar pajjiżi fejn kellna min ħaddem, l-HR ħaddiema ta' tekniċi u dawn kollha jnaqdu flimkien biex jiddiskutu l-isfidi li għandhom qudiemhom u x'ostakli jaffaċċjaw. U anke kellna seminar ma' mit parteċipant fejn anke ridna parteċipazzjoni minn membri ta' dan il-komitat u esperti indipendenti li parteċipaw f'dan id-dibattitu. Mela, dan aħna l-riżultati għamlihom f'rapport li ressaqna lill-Kummissjoni. Aħna żviluppajna 31 rapport dettaljat għal kull pajjiż fejn iddiskrivejna il-kuntest bħal statistika demografija, id-dipendenza ta' persuni kbar fleta u id-diskrivejna u kol il-sistema ta' sigurta u rabta ma' situazzjoni ekonomika. Dan jgħin sabiex wieħed jifem is-situazzjoni f'dan ir-rigward. Apparti minn hekk għamilna analiżi fuq l-istrateġiji politiċi u azzjonijiet li huma bbażati fuq dawn ir-rapporti u anke l-intervisti li għamilna mal-esperti u l-workshops. Dan l-aħħar li istati membri kollha għamlu riformi fis-sistema ta' pensjonijiet jew għaddejjin minn dan il-proċess u il koll qegħdin jippjanaw li jżidu l-età ta' għal 65 jew iktar fil-15 sena li ġejjin. Iżda Huma biss ftit pajjiżi li ħadu miżuri li biex jindirizzaw is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema. Ħalli ma ħalli jekk xi ħadd idum iktar jaħdem ma jfissirx illi ser jkun għaskapitu ta' saħħtu. Aħna Zviluppajna strateġiji li japplikaw għall-impjieg, is-saħħa, edukazzjoni, l-ġustizzja u żviluppajnihom flimkien ma' partit interessati oħra fir-riċerka tagħna rajna li huwa numru żgħir biss ta' stati membri nistgħu jiġu deskritti bħala li għandhom politika maquda fuq fu, eh, fu, fu dan l-aspett U aħna iffukajna fuq definizzjoni ta' workability u employability u mhux fuq in-nuqqas stabilta tagħhom li jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u biex l-involviment tagħhom ikun iktar sostenibbli. Ħafna drabi dan kollu jitmexxa minn ministeru wieħed bħal Finlandja u foħrajn numru ta' ministri jaħdmu fl-imkien. Imma permess tal imma Apparti minn jekk ikun l-involviment tal-bosta partijiet interessati għamilna wkoll numru ta' case studies fuq sistemi nazzjonali għal riabilitazzjoni u li wieħed jitħallura fil-fustoq tax-xogħol. Dan ikopri eh, l-inizjattivi li jittieħdu biex xi ħadd jerġa' jidħol fis-suq tax-xogħol. U jekk dan ma jkunx immexxi tajjeb jista' iwassal għal irtirar kmini disabilta jew affarijiet oħra. E, Ir-riċerkaturi illi meta wieħed jieħu għasin fl-ewwel sitt xhur tkun iktar effettiva u aktar ma jdumu e, barra mix-xogħol inqas hemm ċans li jerġgħu jidħlu lura x-xogħol dawn l-inizjattivi fl-Istati membri jiffukaw ukoll fuq il-tobba biex anka jirġitru fuq il-post ta' xogħol u biex jiffukaw fuq il-kapaċità u mhux fuq l-inkapaċità tagħhom. L-aktar sistemi ta' suċċess jużaw approċċ li jindirizza il-ħtiġijiet tal-ħaddiema u u wkoll mhux biss is-saħħa imma motivazzjoni, ħiliet u fatturi oħra fuq il-post tax-xogħol dawn l-interventi jistaw kunu iktar diffiċli biex jiġi implementati f'SMEs u hawnhekk rajna eżempji anke ta' appoġġ finanzarju tekniku li jingħata sabiex jittieħed azzjoni fost dan il-grupp ta' eh, kumpaniji. Aħna identifikajna wkoll ċertu azzjonijiet innovattivi ġifieri li l livell ta' politika fejn għandek il-ħaddiema l-HR managers, staff tekniku, u aħna saqsajnijom fuq il-prassi tagħhom, inkluż eh, l-odda li huma jużaw x'kienu l-ostakli tagħhom u x'kienu l-affarijiet li mexxewhom il-qoddim l-intraprizi zar, natirna xinom jaffaċċaw dawn il-problemi u dawk li għarfu li jista' jkollhom problema fil-futur, mhux neċessarjament għandhom ir-riżorsi finanzjarji umani biex ikunu jistgħu jieħdu miżuri. L-intrapriżi żaru mikro eh, il-politiċi dawn il-miżuri jimmiraw affarijiet partikolari u mhux daqshekk wiesa l-rwol ta' sit huwa essenzjali biex jittieħdu dawn il-miżuri Iżda, aħna sibna bosta eżempji ta' miżuri li jinkoraġixxu anke azzjoni f'dan it-tip ta' intrapriżi u ħafna drabi dawn huma skemi ta' appoġġ u anke skemi ta' finanzjament. Iżda hemm il-ħtieġa li nqajmu kuxjenza fuq x'jista' jsir u fejn tista' tingħata wkoll għajnuna mill-esperti. Mela biex inqassar il-riżultati li ksibna għanna bosta differenzi fost istati membri fil rigward tal-izviluppi demografiċi tagħhom u ċerf ċertu pajjiżi il-popolazzjoni qed tkompli tixjieħu f'oħrajn mhux daqstant. Minkejja l-implikazzjonijiet għal sistemi ta' ta' benessri, ta' semi ta' welfare, il-politika u l-inizjattivi f'numru ta' stati membri huma l-iktar iffokati fuq li jżidu l-impjeg fost persuni kbar fl-età permezz ta' inċentivi għal min ħaddem u mhux billi jtejbu l-kundizzjonijiet tal-post tax-xogħol. Dawn approċċi huma differenti f'stati membri fejn e, issaħu s-sikurezza tal-ħaddiema itnata iktar importanza bħal pereżempju fil-Finlandja, l-Olanda, Norveġa, l-Awstrija u l-Ġermanja. Għalek, x'nistgħu nikkonkludu minn din ir-riċerka? Nistgħu nikkonkludu illi hemm bżonn illi ikun hemm titjib għaliex dan jindirizza għandu jindirizza kolleħ ħtiġijiet ta' zaza u daw kbar fetta u li jkun hemm skambju bejniethom. Hemm bżonn ta' miżuri li jikkonsidraw il-ħaddiema differenti u anke eh, risk assessments fuq il-ġeneru, per eżempju l-età, u għandu jkollna approċ holistiku biex ikun hemm benessiri fuq il-post tax-xogħol biex nizgraw li jkun hemm iktar saħħa u sikurezza u l-kunċett ta' workability intraprizi mikro użar e, u importanti ħafna li jkun hemm dialogu soċjali biex jiżviluppat inizjattivi anke fuq il-post tax-xogħol biex jittieħdu miżuri sabiex ikun hemm partecipazzjoni effettiva tal-ħaddiema u jkun hemm politiki integrati li jimmiraw affarijiet differenti. Issa, din ir-riċerka qed tħalli impatt ukoll fuq il-ħidma tal-Aġenzija permezz tal-kampanja favur s-saħħa u s-sikurezza din ilha għaddejja sentejn u s-suġġett huwa saħħa u s-sikurtà għal ħaddiema ta' koletà id-distana u sena d-dihla. L-informazzjoni li natat mill parlament kienet importanti ħafna għal din il-kampanja dan is-suġġett intazel bħala riżultat ta' deċiżjoni tal-parlament u fl-21 ta' xar matul dik il-ġimma se jkollna żvilupp ta' politika madwar l-Ewropa u din l-informazzjoni kollha tista' titniżel mill-website tagħna. Aħna lek żviluppajna e-guide li se jiġi applikat fuq il posta tax-xogħol. Dan huwa disponibbli f'30 verżjoni u r-riżultat ta' dan il-proġett tiġi żviluppat biex ikun jista' jiġi użat faċilment lil ħaddiema u l-min ħaddiem fil-kuntest ta' popolazzjoni ta' ħaddiema li qed tixjih. Dan huwa eżempju prattiku ta' miżuri li aħna ħadna u biex nigwidawhom għal użu aħjar tal-riżorsi. Il-finanzjament ta' dan ir-riċerka ser jisir anka permezz ta' data visualization se jkun immirat għal udjenza bħalkom u permezz ta' tkunu tistgħu tanalizzaw is-sitwazzjoni fi stat membru tagħkom u tqabbluha ma' stat membri oħra u taraw kif għadna gruppi differenti madwar l-Ewropa. Mela, din hija idea ġenerali li stajt nagħtikom f'dan il-ħin li kelli Lesti anke nagħtikom iktar feedback fuq din l-inizjattiva tal-Parlament nittama li ssibu riżultati interessanti u li l-ħaddiema jkun ħol l-aspettattivi tagħkom. Grazzi. Thank you, I think we got more than the flavor. Grazzi, naħseb mhux ideja żgħira ħadna. Nagħti il-mikrofonu lill-Onorevoli Christensen l-ewwel. Grazzi tassew jiena nixtieq nirringrazzja l-William Cobra prezentazzjoni tiegħu u nirringrazzja lil għaxa għal biċċa xogħol tajba li qed jagħmlu biex għajmu ktar kuxjenza fuq is-saħħa u s-sigurezza fuq il posta tax-xogħol biex ikollna eh, pastijiet u kondizjonijiet tax-xogħol li huma aħjar. Dan huwa apprezzat ħafna l-Parlament Ewropew. Meta adottajna r-rapport fuq il-qafa strateġiku fuq il posta tax-xogħol, il-Parlament ħal impenn illi jaħdem biex jitejjeb is istaxa u s-sigurezza fuq il-post tax-xogħol. U li huwa xert prova tqajjem tal kuxjenza fuq postijiet ta' xogħol iktar sostenibbli biex aħna nkunu nistgħu niżviluppaw politiċi li jindirizzaw il-popolazzjoni li qed U Aħna nappellaw l-istati membri biex jaħdmu fuq ir-riabilitazzjoni u miżuri tal-integrazzjoni għal ħaddiema kollha billi jimplementaw ir-riżultati tal-proġett pilota li semmejt inti fuq is-saħħa u sikurezza tal-ħaddiema kbar fl-età. Aħna ħadna gost nitalmu iktar fuq eh, din ir-riċerka li ħarġet minn dan il-proġett pilota u ninkoraġġixxu lill kummissjoni u l-Stati membri biex jimxu mas suġġerimenti tagħkom u ninkoraġġukom biex komplu għaddejjin bil-ħidma tagħkom. Grazzi. L-onorevoli Jaxlov Jaċka jek joġbok. Grazzi tassew għal dan ir-rapport illi qed jiffoka fuq eh, l-iżviluppi u tbidliet demografiċi. Dan huwa fenomenu importanti ħafna li jinbidel ta' spiss. U dan jirrigwarda l-iktar persuni kbar fleta fir-rapport tagħkom eh, qegħdin eh, tindikaw illi fejn ma tinstabx soluzzjoni tajba, ir-raġuni dejjem tkun in-noqqas ta' riżorsi u taħadima. Fuq xi qed tibbażawha din l-informazzjoni hemm xi sorsi li qed tużaw biex taslu għal din il-konklużjoni u fost l-istati membri hemm ikun hemm ukoll skambju ta' prassi. Inti semmejt li tixtiequ tfasslu dan il-guidebook. il guidebook tajjeb illi wieħed ma jħarris biss lejn is-sitwazzjoni ta' sat membri ma anke tal-kumpaniji differenti naf però li din mhix ħaġa faċli. Forsi tista' tagħtina eżempju li jista' jiġi applikat fl-istati membri kollha fost dawn il-miżuri li se fil-gwida li se tiżviluppaw fil-manwal. E, forsi tweġiba għażira mill-Aġenzija jekk joġob Grazzi tassew tal-kommenti ta'kom u anke għal-mistoqsija. Waħda mill-vantaġġi li għandna fl-Ewropa hija li għandna sitwazzjonijiet differenti ħafna u li varjaw bejnietom. Mod partikolari il-pajjiżi ta' tramuntana sabu illi il-ħaddema kbar feta ilhom li bdew minn sebajnijiet u ilhom li ħadu azzjoni minn dakinhar u għalek aħna stajna nintalmu minnhom. F'dawn il-pajjiżi sibna eżempji ta' koordinazzjoni fost politiki differenti biex kunu jista jinkiseb riabilitazzjoni effettiva permezz tal-għaqda fost il-ħaddima. Per eżempju, iridu jimbidlu l-attitudni fuq il-kura primarja, per eżempju. Biex naraw mux biss niddeterminaw permess ta' s-saxħa taħħom jek jistaw xaħdmu jew le, imma nifokaw fuq il kapaċitajiet taħħom. Hemm bosta eżempji bħal dawn li jistgħu jiġu imlesqa eh, eh, u preżentati lil sati membri kollha. U sar kan natu idejat fuq skemi ta' finanzjament u eżempji ta' pressi tajba biex kunu jistgħu jiġu implementati. Grazzi l-Onorevoli McIntyre. Grazie, President. U bla dubju hija importanti ħafna u hija ħasra li m'għandniex biżejjed ħin biex kulħadd liħu sem f'din id-diskussjoni. Jiena naħseb illi minni ħadde għandu l-istess responsabilitajiet għal uh, saħħa u għal sikurezza għal ħaddima il-jum aktar anzjani. U ma rridux nużawa bħala skuża din biex nevitaw li nimpiegaw kulħadd. Ma nix bżon ta' evalwazzjoni ta' riskju separat għal ħaddima iktar anzjani. Eh, jiena nista niddikjara interess f'da hemm ħafna minna li mandom lebda intenzjoni jirtiraw meta jkollhom 50 sena jew 60 sena aħna kollha kemm aħna b'saħħitna u naf illi il, fir Unit Eh, l-eżekutiv ra li eh, iktar minn 50% tal-persuni huma li jixtiequ jkomplu jaħdmu u hija kwestjoni ta' atteġġament eh, illi meta n nis jixieħu ma jkunux jistgħu jaħdmu iktar. Irridu aħna nappoġġaw l-istati biex ikollhom politika ħalli il-ħaddima xejn iktar eh, anzjani ikunu jistaw ikomplu jahdmu u jajnu bekk issu ta' xol. Grazzi, Signora McIntyre. L-izvilup ehm, demografiku hija ħaġa li rridu nieħdu ħsejba fil-kumitat tagħna u jiena namel appell għal-presidenza biex jorganizzaw eh, laqa dedikata għal-demografija biex nħarsu il-problema fl-aspetti kollha tagħha. Grazzi. Iva, naċettaw din il-proposta u naraw kif nistaw insibu ġurnata u data u persuni u mistoqsijiet li nistaw eh, niddiskutu flaqa tal-komitat. Pero għassan id-diskussjoni nal-qwa jekk intkom taċċettaw għax irridu nimxu l-qoddim bil-votazzjoni. Tajjeb, nishtiq ħaġa wahda, namel suġġeriment, peress li ili naħdem jena fuq din il-kwistjoni ta' demografija. Forsi iktar pratika illi, illi fl-imkien ma' din il-laqa jkonna eh, l-eko u l-ekon u komitati oħra. Jista' jkun huwa suġġett eh, importanti għalina għanna zazah u għanna l-anzjani u għanna proġett komuni biex insibu iż-żewġ setturi jixtiequ jsibu pożizzjoni fis-suq ta' xogħol Mela, nibdew l votazzjoni Għandkom il-karti tal-vot u usta nibdew bil-kas tal-IGF. fuq il-żejt u l-kimika EU e tal estonia Eja, vot elettroniku. Mela, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. votazzjoni maluqa, għanna persuna zejda mill-grupp tal-IPP. Tajjeb. Mela 44 favur u 6 kontra. Issa naddu għall-istrateġija tal-avjazzjoni għall-Europa. Kompromess de favur kontra astenzjoniet għaddit l emenda 40 taqa da kolla jaqaw paragrafu 1a l-emenda 26 din votazzjoni maqsuma e, nisqu illi il- dawk li ma favur kontra astenzjonijiet. Jista jkun illi ma ditx di pero namlu verifika fuqa. Votazzjoni maluqa ma ditx. It-tieni parti favur kontra Astenzjoniet maddiċ. Emenda 27 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess E favur kontra astenzjoniet għaddit. F favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess H favur kontra astenzjoniet għaddit Emenda 35 fit-tarf tal pagna li mis favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 36 favur kontra astenzjoniet maddiċ kompromess ġi favur kontra astenzjoniet għaddit Emenda 39 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess I favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 51 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 52 favur kontra astenzjoniet għaddit Emenda 53 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess J favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess L favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess K favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 61 ta' A il-kompromess M favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 81 favur kontra astenzjoniet maddiċ kompromess M favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 82 favur nivotaw inkluż il-ċaħda jew l-irtirar ta' drittijiet tal-landing. Ta' drittijiet landing favur, kontra, astenzjoniet, jista' jkun illi ma' diċ, pero namlu verifika fuqa, votazzjoni maluqa, maddiċ. Emenda 65. No, skużawni, emenda 80 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Namlu verifika fuq l-emenda 80. Votazzjoni maluqa. Eh, l-emenda 80 għaddit, emenda 82, l-emenda 87 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 85 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 88 favur kontra astenzjoniet maddiċ, kompromess o favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 99 favur u għaw emenda orali, Iva. Favur, kontra, astensjoniet għaddit, emenda 100 favur, kontra, astensjoniet għaddit, naħseb imma namlu verifika fuq l-emenda 100. E, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maruqa, għaddit. Emenda 101 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 102 favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq l-emenda 102, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni semaruqa, maddiċ. L-emenda 103 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 104 favur kontra. Il-votazzjoni miftuħa, issa l-votazzjoni maluqa u għaddit. L-emenda għaddit. Il-kompromess P favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 112 favur kontra astensjoniet għaddit emenda 130 favur kontra astensjoniet għaddit kompromess Q favur kontra astensjoniet għaddit kompromess R favur kontra astensjoniet għaddit ah, Bravo, emenda 160 favur 116 maddiċ, emenda 118 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess A favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess C favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess emenda erba favur kontra astenzjonijiet għaddit Kompromess B favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess S favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda A favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda disa favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 11 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 12 favur kontra astenzjoniet għaddit. Umbat nivutaw fuq il- eh, abbosta opinjoni kif ġiet emendata. Votazzjoni miftuħa. U jekk kintkom speċajtu sur kaza mhux qed jieħu sem? Il-votazzjoni marwa. 46 kontra 6. Grazzi għal ħidma kollha. Issa naddu la, la bozz ta' opinjoni fuq rikonoximent ta' kwalifiki personali fuq in-navigazzjoni interna. Nibdew l-emenda 65 favur kontra stenzjonijiet għaddit Kompromess A. Namlu verifika fuq l-emenda 65, votazzjoni miftuħa. il Maddeċ, il-kompromess H, favur, kontra, astenzjonijiet, għamlu verifika fuq il-kompromess H, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni issa maluqa. għaddit. Kompromessi favur kontra astenzjoniet. Namlu verifika taħħa din ukoll e, kompromess i essa l-votazzjoni miftuħa marwaqa għaddit. L-emenda 51, amenda orali, favur kontra, astenzjoniet, għaddit, emenda 69 favur, kontra astenzjoniet, għaddit, emenda 14 favur, kontra astenzjoniet, maddiċ, emenda 15 favur, kontra astenzjoniet, maddiċ, emenda 70 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 71, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 16, favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika fuq l-emenda 16. Votazzjoni miftuħa. Issa la votazzjoni marruqa. Għaddit. L-artikolu 11. Emenda 72 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 73 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika fuq l-emenda 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fuq l-emenda 20 għaddit. Emenda 21, favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika. Emenda 21, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruħa. Għaddit. Il-kompromess ġej, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit għamenda 76 favur, kontra, astensjoniet għaddiet. Namlu verifika, l-emenda 76, votazzjoni miftuħa. Issa votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 77, favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Il-kompromess kappa, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess L, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess M, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 84, favur. Kontra astenzjoniet. Namlu verifika fuq din l-emenda. 84 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess n, n favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 86 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 88 favur kontra astenzjoniet. maddeċ Emenda 87 favur kontra astenzjoniet. maddeċ Emenda 89 favur kontra astenzjoniet. maddeċ Emenda 90 favur kontra astenzjoniet astensjoniet, maddiċ. li sajn favur kontra astenzjoniet għaddit. li sajn favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 31 emenda orali biex imbidlu il-kelma minima u namlu miflok nużaw il-kelma required għadġazzjonijiet le nivvotaw fuq din emenda 31 emenda orali favur kontra astenzjonijiet verifika tal-emenda 31. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluħa għaddit. Emenda 93 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 94 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 95 namlu verifika fuq din l-emenda eh, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruħa għaddit. Eh, għaddit din emenda. Emenda 95, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 96, favur. Kontra. Astenzjoniet namlu verifika fuq l-emenda 96 il-votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ emenda 32 favur kontra astensjoniet maddiċ emenda 33 u 99 flimkien favur kontra astensjoniet Maddiċ. Namlu verifika fuq din l-emenda 33 u 99 fl-imkien. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Għaddew. Emenda 34 u l-emenda 100 fl-imkien. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddew. Namlu verifika fuq l-emenda 34 u 100 fl-imkien. Il-votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. Maddewx. Emenda 35. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Emenda 102. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddewx. Emenda 104, favor. Di taqa, skużam. Emenda 36, pletin. Eh, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 106, Favor. Eh, kontra. Astenzjoniet L-emenda 37 tiġi tirata u naddu għall-emenda fuq l-emenda 106. Se nerġgħu nagħmlu votazzjoni fuq dan din l-emenda favur kontra namlu verifika ta' din fuq din l-emenda. Emenda 38, favur, kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 108, favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda 40, um emenda 111 flimkien, favur, kontra astensjonijiet. Nipreferi namel verifika unek, erbejn u għet uħdax, mija uħdax. Votazzjoni miftuħa maluqa, għaddew. 113 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 42 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 43 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda numru 1 favur kontra astenzjoniet maddiċ, emenda 44 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 45 favur kontra astenzjoniet għaddit, namlu verifika fuq l-emenda 45. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emendat numru 2, favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 46, favur. Kontra. Għaddit. għaddit. Emenda tlieta favur. Kontra. Astenzjoniet. Se jkollna għamlu verifika nek fuq l-emenda numru tlieta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess A favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddew. Għadda. Ad Emenda 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess C favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess D favur kontra astenzjonijiet għadda. Kommenda 8 favur kontra. Verifika fuq l-emenda numru 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal Għaddit. Emenda 58 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 59 favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Kompromess E favur, kontra, astenzjoniet għadda, kompromess F favur kontra astenzjoniet għadda, kompromess G favur kontra astenzjoniet għadda. Issa għanna premessa 27. l ewel parta parti fuq l-emendas 64 favur kontra astenzjoniet għaddit. Namlu verifika fuq l-emenda 64. U l-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Bot wieħed. It-tieni parti. It-tieni parti ferata mela ngħaddu direttament għall-emenda 11 favur. Kontra astensjoniet namlu verifika fuq din l-aħħar waħda fuq l-emenda 11 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. U bekk 39 favur. Issa se nivotaw fuq l-opinjoni kif ġiet emendata, vot elettroniku, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 44 favur u 8 kontra. Nifirħu il-rapporter għal-ħidma tiegħu. Għaj, is Madame uh, eh, Milan, who has uh, uh, produced a report on EU options. Biex intejbu l-access għal-medicini. Hemm grupp wieħed politiku biss li appoġġa l-emendi ta' kompromess allora il-komitat issa irrid jiddeċidi kif se nivvotaw fuq da. We decide on an electronic vote. The vote is now open. Ridu għamlu votazzjoni elettronika ma biex eh, niddeċidu. Votazzjoni miftuħa kħiġu. There is, there are lots of compromises that are... Għanna ħafna kompromessi li kienu imresqa u għanna biss appoġġ fuq xi ftit minnhom minn grupp politiku wieħed, ġifieri l-grupp EFTD. Irridu nifutaw allura fuq il-kompromessi. Jiena nixtieq ngħid li minkejja li l-grupp tiegħi ma firma favur l-ebda mill-kompromess jista' jkun li nieħa nifutaw jom. Ġifieri naħseb li aktar xi ħaġa demokratika li nkomplu bil-votazzjoni. Kulħadd jaqbel mill-gruppi l-oħrajn Iva, tajjeb, mela jgħan komplu bil-votazzjoni. Kompromess de dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet ma taddix. l 19, dawk favur, kontra, astenzjonijiet mhix ċara. Aħjar mill votazzjoni elettronika fuq l-emenda 19. Votazzjoni maluqa. Is-segretarjat jagħtina pari li nerġgħu nivvutaw dar boħra. ma kienieċ il-riżultat ma kienx ċar. Mela nifutaw fuq l-emenda 19. U l-votazzjoni sa miftuħa, votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Nala, il-votazzjoni. That one is adopted. Mela, dik l-emenda d diet Naddu issa emenda 58. Daw favur. Daw kontra. Astenzjonijiet. konna nivvutaw b'mod elettroniku fuq l-emenda 58. Jekk jġobkom votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Nagħlaq votazzjoni. Din l-emenda ddiet. Kompromess edha, eh, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 22 mela. L-emenda 22 ma tibqax tat. Naddu l-emenda 27. Favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Aħjar nivota b'mod elettroniku fuq l-emenda 27, votazzjoni miftuħa kieġu bkun vota. now closed. Votazzjoni magħluqa. Ma tattix, l-emenda 28, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix kompromess F dawk favur kontra astenzjonijiet ma jaddix il-kompromess naħseb li kienet pjuttost ċara l votazzjoni li ma ddieċ ma jekk tridu nivvotaw votazzjoni elettronika fuq il-kompromess F. Nara votazzjoni ma, ma jaddix il-kompromess. l-element 31 jirtirat, ma l-element 34 forsi, naħseb aħjar li votaw fuq l-element 34. Dawk favur, dawk kontra, astanzjonijiet, nivvotaw bot elettroniku l-aħjar fuq uh, emend 34, kjoġobkom. Votazzjoni miftuħa minn sena l-votazzjoni ma taddiġ din l-emenda. Emenda 35. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddiġ nasib jien. L-emenda 38 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Hemmen da 85 ma aħniex għan votaw fuqa kienet irtirata issa. Naddu għal kompromess dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma jaddix il-kompromess, mela naddu biex nifutaw fuq l-emenda 43. Favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 47. Favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 48 kieġobkom favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 49 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. L-emenda 50 favur kontra astenzjonijiet ma taddix kompromess akka dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma jaddix. Emenda 53 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 56 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 37 favur kontra stanzjonijiet ma taddix kompromess i nitċekjaw 37 mela nverifikawa fil-emenda 37 din l-emenda tgħaddi kompromessi dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix kompromess je dak favur kontra stanzjonijiet ma jaddix mela nivvotaw aħjar nifverifikaw bil-votazzjoni elettronika l-kompromess je jekk kom votaw Nara l-votazzjoni ma taddix L-emenda 60 dawk favur, dawk kontra stenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 62 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet. Ma taddix. L-emenda 63 dawk favur, kontra astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda 65 dak favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess k dak favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess L dak favur dak kontra astenzjonijiet ma taddix Menda wieħed u sebgħin daw favur, daw kontra, astenzjonijiet ma taddix, emenda 69 daw favur, kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess emme favur, 73 mela favur kontra astanzjonijiet li ħajkonna nivverifikaw l-ewwel qabel konx li minn dat 73. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa kieġibkom, votazzjoni samaluqa. Għaddiet emenda 74. l-emendi l-oħrajn ma nix ħan votaw fuqom. Naddu s-elementa 83 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Għajjar nerġaw n-verifikaw l-83 votazzjoni elettronika. na votazzjoni ma taddix. Kompromess A. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda numru erba' dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet Ma jaddix mela nivvutaw fuq l-emenda sitta. Dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 26 dawk favur kontra astenzjonijiet Taddiċ, iva, kompromess B, dawk favur kontra astenzjonijiet. Ma taddiċ. Kompromess C, dawk favur kontra astenzjonijiet. Ma jaddix il-kompromess l-emenda 10, favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 11 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. L-emenda 17 votazzjoni miftuħa. l skużawni, mish elektronika favur, kontra, estenzjonijiet ma taddix l-emenda 18 favur kontra astenzjonijiet ma taddix nivotaw fuq la bozza tal-opinjoni e kif kienet emeddata bil-votazzjoni elettronika kieġobkom votazzjoni miftuħa Nala, il-votazzjoni Reporter, xtet titkellem ik joġbok, s-snira mela. Grazzi ħafna, Signora President. Jina xtaqt nirringrazzja li Shadow Reporters kollha. U l kollegi li ħadmu ħafna fuq dan ir-rapport dan kien rapport tekniku. Ħafna. Issa r-riżultat tal-votazzjoni u l-fatt li aħna nixxilna nkunu pjuttost neutrali dan fisser li kena 85 l-emenda u naturalment fit-test aħna konna limitati bl-ammont ta' klim li stajna nużaw. Iżda nixtin nirgazza kollegi kollha xedu reporters li ħadmu ħafna miegħi u rnexxi aħna u kol insolvu ħafna problemi, jiddispjaċini, iżda minħabba dan il-rizultat kolli ngħid li di mish ħaġa li tiġri ta' sikwit f'dan il-kumitat, iżda jiena ħadd nota ta' ta' riżultat bħalma ħajamlu l-kollegi, kolli ngħid illi jiena nħossni kalma xorta waħda u jiena żgur nista' ngħidilkom li ħajkun hemm ħafna nies illi ħajkunu iktar xettiċi dwar is-siwi tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea minħabba dan. Naturalment il-kumitat tagħna forsi mhuwiex se jkollu opinjoni partikolari iżda Daw l-emendi kollha fuq l-aċċess għal mediċina huma ta' importanza fundamentali. Jien mhux iddiżappuntata iżda aktar sewit ftit qalbi Sinjura President ikolli ngħid minħabba dan ir reċtar politiku li kien impost fuq ix-xogħol tiegħi u tal-kollegi tiegħi politiċi li nirrispettam kollha. Mezza fl-assur każ jixtieq Iva nistgħu nivutaw fuq rapport li jmessik joġbok Tajjeb, mela nadwar rapport li jmiss tas Sur Pirinski. Nibdew bil-kompromess wieħed. Do favur, kontra, astenzjonijiet jaddi l-kompromess. Kompromess tnejn, dak favur, kontra, astenzjonijiet jaddi kompromess aħna nixtiequ li jkollna votazzjoni elettronika fuq il-kompromess numru 3 min jaqbel miegħi um bil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 Qed jara illi qed nagħmlu hekk ukoll kompromess tlieta il-votazzjoni hija miftuħa fuq ir-rapport tas-Sur Prinski. Nala il-votazzjoni ma jgħaddix il-kompromess. Naddu l-manda mistax mela dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet Dispeċini ma tantx jiena ċerta bir-riżultat ikollna nivutaw b'mod elettroniku fuq l-emenda 15 kieġobkom. Nagħlaq il-votazzjoni. L-emenda ma tgħaddix. Emenda 18 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet jikonna nivverifikaw ukoll l-emenda 18. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Anna, vot żejjed minnaħa tal-PPE. Ma taddix, kompromess numru 4, dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet. Ma taddix, emenda 23, dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet taddi l-emenda. Il-kompromess 5, dawk favur, kontra astenzjonijiet. Jaddi. Emenda 31 daw favur daw kontra stanzjonijiet ma taddix. Emenda 32 daw favur daw kontra stanzjonijiet taddi. 33 favur kontra stanzjonijiet taddi. Emenda 34 favur kontra stanzjonijiet ma taddix. Kompromess sitta, dawk favur kontra stanzjonijiet jaddi. Emenda 42 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 43 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 44 favur kontra astenzjonijiet. Nasa aħjar nerġaw nivvotaw fuq l-emenda 44 votazzjoni elettronika. Jekk jaġobkom votaw, nalqu votazzjoni. Din l-emenda tgħaddi. L-emenda 45 dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet tgħaddi. Emenda 46 dawk favur, kontra stanzjonijiet tgħaddi. Emenda 47 dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet tgħaddi. Emenda 49 favur kontra stanzjonijiet ma taddix. Emenda 50 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 51 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess seba dawk favur, kontra astenzjonijiet jaddi. Emenda 55 dawk favur, kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess numru 8 dawk favur kontra astenzjonijiet jgħaddi l-kompromess. Emenda 61 dawk favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nerġgħu nivutaw fuq emenda 61. Votazzjoni miftuħa kieġobkom fuq 61. Votazzjoni magħluqa. L-emenda ma tgħaddix. Emenda 62 favur kontra astenzjonijiet tati. Emenda 63 dak favur kontra astenzjonijiet tati. Kompromess tissa dak favur kontra astenzjonijiet jati. Emenda 65 dak favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 66 67 skużawni favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Jekk tixtiequ nistgħu nerġgħu nivvutaw fuq l-emenda 67. Jekk jogħġobkom ivvutaw l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa tgħaddi. Emenda 68 dawk favur kontra stenzjonijiet. Ma taddix emenda 69 dawk favur kontra stenzjonijiet Taddi emenda 70 favur kontra astenzjonijiet. Taddi emenda 72 dok favur kontra astenzjonijiet. Jiena kieku ngħid li taddi din l-emenda ma jekk tixtieq nistgħu nivverifika votazzjoni elettronika fuq l-emenda 72 votazzjoni miftuħa nara votazzjoni L-emenda taddi, emenda 73 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Ma taddix kompromess 10 dawk favur, kontra astenzjonijiet. Jaddi l-emenda 76 dawk favur, kontra astenzjonijiet. Taddi, issa nivvotaw Jena nishtan nitlob li kunem votazzjoni elettronika, jek joġbok. fuq din il-votazzjoni fuq l-opinjoni kollha kjoġbok. Nixtieq li nivvotaw b'mod elettroniku. Iva għandna iktar minn 40 persuna li huma favur li nivvotaw b'mod elettroniku mela hija nivvotaw fuq l-abbozza l-opinjoni jekk kif kien kienet mibdula sa niftu l-votazzjoni nala il-votazzjoni Tliet vot favur, żewġ voti kontra. Grazzi, mela dan il-rapport u adottat nirringrazzjakom ħafna u lilek sur Pirinski ta' dan il-rapport u din votazzjoni sa' nimżom mal-rapport. Grazzi. proceed with point 9 on the... Mela, inkomplu punt disa fuq l-agenda il-qafas Ewropew għal talim tul il-ħajja. L-qafas Ewropew għal kwalifiki għal talim tul il-ħajja. We'll wait for a calmer audience. Se nistennew sakemm kun audienza iktar kwieta. Peress illi s-sur Handel mux ijat għawnek, nishtiq nati l-mikrofonu minn flok l-co-sponsors, l-onorevoli Xojdrova biex tibda id-diskussjoni. Jekk joġbok, onorevoli Xojdrova. Iva, jiena kont qed nistenna fil-fatt li l-klim ta' introduzzjoni kienu minna minnaħa tas Sur Hendel iżda jiena bħala xedew rapporter mela l nista' nitkellem fissem il-PPM u nippreżentalkom u ngħidilkom ftit klim fuq dan ir-rapport. Jiena naħseb illi dan ir-rapport tas Sur Hendel qed diskrivi sewwa is-sitwazzjoni li ninsabu fija bħalissa fl-Ewropa fil-kuntest tal-kwalifiki u qiegħed jappoġġa rapporter sabiex il-Kummissjoni taġġorna dan il-qafas tal-kwalifiki. Il-qafas um, tal-kwalifiki Ewropew u importanti ħafna għal ċittadini iżda anka l-Unjoni Ewropea in ġenerali kif ukoll għas-suq tax-xogħol. Dan il-qafas Ewropew tal-kwalifiki huwa importanti ħafna jiddependi fuq is-sistema edukattiva. Sabiex aħna nkunu nistgħu noħol ukoll żona ta' edukazzjoni qasam edukattiv Ewropew. Jiena naħseb li dawlanijiet illi għanna fil-rapport aħna favorihom iżda importanti li naġġornaw dan il-qafas. Ħalli bekk aħna kun nistgħu intejbu l-implementazzjoni ta' dan il-qafas, ħalli nkun nistgħu nilħu verament l-anijiet tagħna f'dan il-kontest u l-Kummissjoni Ewropea resqet opinjoni u proposta illi fil-fema tagħna hija proposta tajba u r-rapporter ikkonsidra u analizza din proposta tal-Kummissjoni. Jiena naħseb li l-qafas Ewropew tal-kwalifiki għandu jkun jgħat jappoġġa l-qafas skużaw l-qasam tax-xogħol. U naħseb li kulħadd jista' jibbenefika minn dan il-qafas msaħħaħ u mġeddet tal-kwalifiki. Tal Aħna rridu infakru wkoll illi dan il-qafas tal-kwalifiki Ewropew irid ikun marbut ukoll mal-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi li huwa punt li qed jissema' Mr. Handel. U jkolli ngħid illi fil-fema tiegħi ir-rapport tal-kollega Handel jiservina ta' bażi tajba għal iktar diskussjonijiet il-kuntest jiena naħseb li rridu nżommu f'moħħna wkoll il-qafas Ewropew ta' kwalifika għandu jkun għandu jkun aġġornat, skużaw, ta' sekwit fuq bażi regolari, aħna beħsibna nresqu ċertu proposti u koll u lesti li nikonsidraw l-emendi tal-kollegi. Nistenew bil-ħerqa li ħna jista' jkollna diskussjoni fuq dan ir-rapport iżda nixtieq ngħidilkom ukoll il-viżjoni tal-qafas Ewropew tal-kwalifiki għandu ikkun parti tal-New Skills Agenda u aħna hekk irridu nikkonsidrah dan il-qafas u fil-fema tiegħi naħseb illi nistgħu nqisu li dan il-qafas sta' jkun kontribuzzjoni tajba ħalli ntejbu il-quotas, ntejbu l-mobilità tal-ħaddiema, ntejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol, dan huwa strument verament siwi tal-Unjoni Ewropea li nistgħu nużaw ħalli ntejbu sitwazzjoni għall benefiċċju tal ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea. Kif qed tilkom nistennew bil-ħerqa kummenti tal-kollegi u ħerqana sabiex nipparteċipa fid-diskussjoni. Grazzi. You are say a few words myself. Grazzi tassew, se nagħmel introduzzjoni qasira jiena wkoll numru ta' stati membri il-mentaw fuq dan l-IQF. U mid-dera hemm iktar minn żewġ stati membri illi ma aġġornawx il- Affas nazzjonali tagħhom fl-2008 kienet saret it-talba biex isir aġġornament sal-2010 iżda dan għadu ma sarx. Nemmen illi jekk aħna irridu nżidu aspetti ġodda f'dan il-qafas, irridu nibdew issa. Għandi u kol xie mistaqsijiet l-Kommissjoni. Kif nistaw nindirizzaw il-kwalifiki li jinkisbu permezz ta' talim informali jew mhux formali? Aħna tlabna li dawn il-kwalifiki jiġu rikonixxuti u dan qiegħna nitolbu għan numru ta' snin. Għalhekk nixtiequ nisimgħu x'inhuma l-passi konkreti li li tixtieq tieħu l-Kummissjoni mhux sempliċement taqbel magħna. Għalhekk kien hemm min dan jagħmlu permezz tal-politika eh, ta' aċċess speċjalment it-talim informali irridu nikkonsidraw dan it tip ta' talim mhuwiex marbut mal-IQF bħalissa u mhuwiex laqqas preżenti fis-sistemi nazzjonali, iżda dan it-tip ta' talim qed issir ħafna iktar komuni, speċjalment fost dawk li għandhom eh, background soċjali iktar u edukattiv iktar baxx u dan importanti li nqisuh. Nixtieq nisma' ukoll kif il-Kummissjoni beħsieba tiddeskrivi il-learning outcomes mingħajr ma taffetwa il-kurrikulum differenti u mingħajr ma tpoġġi pis amministrattiv fuq l-istati membri. U biex ikollna sistema li tkun ibbażata fuq il-learning outcome. Dan però rrid jiġi definit b'tali mod li jirrifletti l-anijiet u l-finijiet kollha ta' taħriġ. Dan huma ftit mill-kummenti li aħna xtaqna nagħmlu lill-Kummissjoni. Naddu però l-ewwel għal Sinjura Zitnanska mill-ICR. Grazzi tassew, Sinjura President, l ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal dan id-dokument. Il-riżoluzzjoni u l-mistoqsijiet. Aħna kontenti li mhux biss qed inqisu eh, l-ambjent Ewropew imma qed nitkellmu anke dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki minn pajjiżi terzi sabiex anke intejbu l-proċess ta' rikonoxximent Dan huwa importanti wkoll fir-rigward tal-pajjiżi viċin l-Ewropa fosthom l-Ukrajina. Nixtieq li kieku dan il-qasam jiġi inkluż ukoll għax mhux fir-rapport. Nixtieq ukoll li nirċievu tweġiba ċara dwar kwistjonijiet tekniċi bħal x'inhi responsabilità tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni kif ser tindirizza l-anomaliji eżistenti fost l-Istati membri nixtieq illi nkunu nafu eh, kif seri wieġbu għal dan din hija kwistjoni sensittiva u nixtiequ għalhekk tweġiba ċara lija. Grazzi l-Onorevoli Weber fisem l-Alde. Grazzi tassew, Sinjura President. Milli qed nara qed nindirizzaw kull mistoqsija separatament. Iżda fil-verità dan qed għal finijiet proċedurali imma fil-verità il-kontenut ma nistawx dan l-aspetti ma nistawx nifirdu għam minn xulxin. Eh, aħna naqblu ma dak li għattinti, Senjura President, dwar kif il-Kommissjoni u eventualment il-Stati l-Stati membri ser jindirizzaw eh, it form, mux formali u informali. U l-agenda tal dwar il-ħiliet hija wkoll eh, kruċjali u dan irridu indaħluh fil affas tal kwalifiki, speċjalment jekk qed nitkellmu dwar talim tul il-ħajja. Naħseb li għalhekk dawn l-aspetti għandhom jiddaħlu fil-mistoqsijiet tagħna u fl-abbozz ta' riżoluzzjoni. Fl-istess waqt, Iva u minnu li dinja kustjoni pjuttost komplessa u għalhekk irridu naraw kif l-Unjoni Ewropea u s-suq tax-xogħol Ewropew kif jorbot mal-pajjiżi tal-viċin. U anke nħarsu l-aspet migratorju, tajjeb li għalek dan jiġi iċċarat. Jiena ninsab ċerta li dawn l-aspetti kollha ser jiġu indirizzati permezz tal-emendi u permezz ta' titjib ta' dan l-abbozz. Grazzi. Grazzi lilek, Sinjura Weber, naddu sal ħwaw Pimenta Lopez li mhux jedha hawnhekk. Naddu għalhekk għall-Onorevoli Zdanoka fisem il-ħodor. Grazzi tassew, Sinjura President. Aħna naqblu Mija fil-mija mal eh, mistoqsija orali li ġiet preparata mill-President fizem il-Komitat tal-Impjigi li dan eh, dawn l-anijiet ta' dan il-qafas ta' kwalifiki għadhom ma ntlaħqux u għalhekk din is-sistema għandha tiġi riveduta. Jiena nappoġġa bisħieħ il-kummenti tal-kellima ta' qabli. il-problema ta' taħriġ mhux formali u informali għandhom jiġu indirizzati u problema oħra hija illi dan il-qafas ta' kwalifiki għanna norbtuħ ma' s-soq ta' xol u koll. F'bosta stati membri bħal f'pajizi, per eżempju, għanna wis speċjalisti per eżempju fuq il-marketing, fuq il-liġi. Imma mbagħad min-naħa l-oħra m'għandniex biżejjed inġiniera, eh, programmers u affarijiet bħal dawn. Għalhekk rridu naqdu l-metodi Ewropej sabiex nadattaw iktar il-sistema edukattiva għal ħtiġijiet tas-suq. Jiena membru ukoll tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Aħna irċivejna numru kbir ta' petizzjonijiet fir-rigward tar-rikonoxximent tal-kwalifiki speċjalment minn pajjiżi tal-Ilvan tal-Ewropa. Il-bieraħ stess kellna smieħ ma' bosta esperti u eh, emmek rajna kemm hemm problema serja. Anke billi sempliċement ħares lejn in-numru ta' petizzjonijiet preżentati. Jiena kontenta li ġejt nominata minn dan il-kumitat biex nara x'jiġri fil-Komitat ta' Petizzjonijiet fil-rigward tal-impjiegi. Għalhekk, jena nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal dan l-ammont sostanzjali ta' petizzjonijiet li jirrigwardaw ir-rikonoxximent ta' kwalifiki mhux biss għal ċittadini terzi imma anke għal ċittadini Ewropej. Nittama li jista' naħdmu biex inresqu emendi sabiex ikollna mistoqsija orali u abbozz ta' riżoluzzjoni li jkunu snejn li huma tajbin. Grazzi l-Onorevoli Agea. Grazzi tassew, Sinjura President. Jiena wkoll xtaqt nirringrazzja lir rapporter għal dan l-ewwel abbozz li fuqu nistgħu naħdmu. Jiena għandi xi tħassib u anke xi suġġerimenti x'nixtieq nagħmel. Meta qed nitkellmu dwar it-taħriġ permanenti, jiena naħseb illi hemm xi tip ta' riskju li ivarja fost l-istati membri, jiġifieri illi tant għanna xogħol eh, prekarju illi kellna noħolqu u nivvintaw skamotax biex impattu għal telf ta' postijiet ta' xogħol. Anke meta qed nitkellmu dwar l-modernizzar tas sistema edukattiva, jiena dak li nara fl-Italja huwa illi din is-sistema ta' modernizzazzjoni tal-edukazzjoni taħdem iktar favur is-suq tax-xogħol u bbażat fuq il-kompetittività u l-liberalizmu il u biex nistabilixxu sistema edukattiva li timbotta l-qoddim l-studenti sabiex ikunu dejjem iktar kompetittivi. Anka riżoluzzjoni turi dan li hemm din il-ħtieġa ta' modernizzar u ta' nibdlu sistema ta' kwalifiki minħabba minħabba dawn il-bidlit eċċessivi li għaddej minnhom. Imma li mhux neċessarjament kapaċi eh, ilaħqu magħhom ħafna drabi nitkellmu dwar it-taħriġ formali u mhux formali. Ejja niffukaw fuq il-karatteristiċi differenti ta' taħriġ fl-istati membri. Għax inkella ser nitilfu dawn l-aspetti kollha li jvarjaw fos l-istati membri u se nitilfu dan it-taħriġ li nagħtu l-istudenti tagħna. Naħseb illi din ir-riforma fis-sistema ta' kwalifika hija importanti ħafna anke fid-dawl tal-flussi migratorji li rridu nżommu f'moħħna meta nitkellmu dwar dan u anke biex nippruvaw nifmu liema huma s-setturi li fihom għandna inħarġu lin-nies. Forsi nibdlu il-kuntest, l-attitudni u l-età biex nof, nofru opportunitajiet li anke jilaħqu eh, jilħu anke l-aspettativi u karatteristiċi ta' ċittadini differenti. Iżda rridu nipproteġu l wirt kulturali tagħna. L-Italja fuq ir-rikonoxximent tal-kwalifiki għada lura ħafna, naħseb li aħna l-uniku pajjiż li għadu ma implementax din il-ħtieġa illi jistabilixxi dan il-kwadru ta' kwalifiki. Apparti minn hekk, pajjiżi għadu lura wkoll fil-faċilitajiet ta' ta' immigranti u għalhekk irid ikollna xi strument effiċjenti li bih ikunu nistgħu inlaħqu b'mod sostenibbli mal-fluss immigratorji. Hemm ħafna xiri isir u aħna ser nresqu dawn is-suġġerimenti tagħna lir-rapporter. Grazzi l-Onorevoli Marta. Grazzi tassew, Signora President. Huwa minnu li l-arfin u rikonoxximent dawn il-kwalifiki huwa meħtieġ fl-Ewropa għaliex is-sistemi edukattivi ivarjaw bejnietom u għalhekk diffiċli li wieħed jikseb eh, aċċess għal mobilità. Aħna ipprovajna namlu eh, standardizzazzjoni ta' taħriġ fil-passat fejn kellna l-School Leaving Plus 5, dan ġie adottat fi Franza u dan kellu jippermetti li l-Istati membri eh, jistabilixxu sistema ta' rikonoxximent li hija omogena imma issa għanna l-school leaving plus 5 imma hija kollox huwa differenti il-dottorat jista' jkun erba' snin per eżempju il-baċellerat fir-Renju Unit tista' tiksbu bi tliet snin jew erba' snin skont suġġett tażel. Dan però ivarja minn pajjiż għal ieħor. Imma dan imbagħad qajjem il-kwistjoni iktar importanti ta' mobilità jekk ikollna kwalifiki iktar uniformi iktar ekwivalenti, dan ikun mod li bieħ nistaw nżidu l mobilta tal-ħaddiema u bekk anke nkunu qegħdin minflok impattu għal pagi iktar baxxi. Minflok dawn il-persuni ikunu qegħdin naqilawhom mill-eruq tagħhom, l wir kulturali tagħhom. Bit-test li qed narraw bħalissa qed issir referenza għall-immigranti mhux sempliċement rikonoxximent tal-kwalifiki fl-Ewropa biss li anke li kikun għamlu hekk tkun xi ħaġa tajba imma qed nitkellmu anke dwar ir-rikonoxximent ta' barranin biex nippromuovu l-integrazzjoni tal-immigranti. Eh, issa din hija il-ħaġa ġdida li qed nippruvaw nagħmlu biex dawn insibulhom xogħol f'sitt xhur. Laqas aħna kapaċi insibu pasta xogħol ċittadini tagħna u laqas aħna kapaċi eh, nirrikonoxxu kwalifiki tagħna stess. Grazzi tassew eh, jiena nisejt interventi għaj u tagħmel ma tawalx. Grazzi, nixtieq niġbilkom l-attenzjoni fuq ħaġa oħra. U għandim stasija rappresentant tal-Kommissjoni qabel maħna il res u l-emendi, aħna qegħdin nitkellmu fuq il-din il-mistoqsija. Mistoqsija dwar is-suġġeriment tal-Kunsill. Issa aħna għanna suġġeriment tal-Kunsillu tal-Parlament Ewropew sal-li naraw li situazzjoni qiegħda tinbida fil-kontest tal-kompetenzi. Għad raġuni jena xtaqt illi nsaqsi l-rappresentant tal-Kummissjoni din il-mistoqsija kellkom l-appoġġ tal-Istati membri illi il-qafas tal-kwalifiki Ewropew jista jinbidel b'dan il-mod daqshekk drastiku Jiena fil-fatt smajt illi hemm ċertu stati membri li jħossu illi ma daqsxejn prematur illi nintroduċu dawn il-bidliet daqseg kbar fil-qafas Ewropew minħabba li il-qafas illi kellna fis-seħ sissa ma kienx implementat bl-istess mod u bissieħ minn kulħadd hekk kif qalet il-kollega wkoll. Jiġifieri illi m'għandniex nibdlu kompletament dan il-qafas iżda nintroduċu biss bidliet li jistgħu jippermettu li l-istati membri jimplementaw jużaw aħjar dan il-qafas għal benefiċċju ta' kulħadd. Jien naħseb li din il-bidla għal din il-lana għal dan il-lana għandha tkun. Grazie l-onorevoli Geri. Grazie ħafna, Signor President, f'dak li għandu xaqsam mal-qafas tal-kwalifiki jina naħseb illi minnaħa tal-partit tagħna Aħna nasbu dan huwa punt importanti u nixtiequ li nsemmu xi ħaġa illi fil-fatt aħna ispiratna diskussjoni mal-lomijiet żgħażagħ matul il-maternity u l-paternity li faħna irridu naraw illi ma, ma nafukawx biss fuq l-affarijiet eh, bażiċi, na naħseb illi jista' jkun li matul il-maternity li wieħed irid ikompli jaħdem ukoll naturalment meta ssir om jew missier inti tkun qed titgħallem kompetenzi li imkien ma tista' titgħallimhom iktar u dawn il-nies li jkunu jixtiequ li jerġgħu immorru lura x-xogħol jew inkella li jaħdmu b'mod indipendenti għandhom jingħataw l-opportunità dawn huma in-nies dawn huma l-ġenituri illi verament jistaw jgħatu il-bazi lil dawn il-ċittadini il-ġodda li ġejjin fis soċjetà tagħna jiena naħseb li l-ġenituri rridu għom jiena nittama illi aħna nkunu nistgħu ngħidu lil dawn il-ġenituri allu jiena vera nammirak bl-ammont ta' studju u l-affarijiet li nixlek titgħallem madul dan il-perjodu. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Sonner. Grazzi tassew, signora President. Jiena sempliciment nisġi nisħa fuq l-importanza li dan il-qafas neħtiġuħ u rridu insaħħuh. Dan huwa importanti ħafna, speċjalment postijiet fejn hemm persuni li jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor għal xogħol. Per eżempju, jiena kont fi tramuntana tal-Alsas fil-reġjun tiegħi. U hemm eh, diskrepanza bejn is su eh, tax-xogħol Ġermaniż u dak Franċiż. Fejn il-Ġermanja hemm bżonn ta' iktar ħaddiema u fil-Franza hemm ħafna qatt. Jiena tkellimt ma' ħafna persuni, tkellimt ma' eh, organizzazzjonijiet ta' taħriġ. Ta u fuq dan it-tip ta' talim u jidir li li hemm nuqqas ta' rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki, diplomas u korsijiet ta' taħriġ u l-kontenut tagħhom għaliex aħna inħarġu ħafna persuni imma il-Ġermanja mbagħad ma jkunux kapaċi identifikaw xinu l-kontenut ta' dak il-kors u taħriġ u għalhekk ikun diffiċli li jintegraw ruhom fil posta tax-xogħol. li għalek li l sistema Ewropea msaħħa. Grazzi l-Onorevoli. Xaċi inti tlabt biex tiskellem. Le, mela hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni? Laqas Forsi rappresentant tal kommissjoni sta' żżid xi ħaġa? Jekk jogħġbok. Sorry. <laughs> um, I just want to um, Grazzi tassew, xtaqt nirringrazzjakom għal dawn il-kommenti u serġ eh, inqisuhom ukoll kien hemm mistoqsija fuq jekk stati membri jkunu u mhux qegħdin proposta u nixtieq nispjega li għalissa għaddejn fil-proċess ta' negozjati fil-Konsil u għalissa għalek ma nistawx nejdu xejn sakemm negozjati jintemmu se jkollna nistennew sakemm dawn jaslu fitmum biex natukom informazzjoni. Grazzi, tassew. Mela, peress illi istor handel mu wixaw, mela, se jkollna nħalluha, nħalluh dan il-punt. Dan huwa wieħed mill-punti prinċipali tagħna f'dan il-kumitat fuq il-kwalifiki. L-emendi jistaw jitressqu sa 19 ta' Ottubru, sa nofsinhar u l-adozzjoni fil-Komitat tal-Impjigi se ssir fid-29 ta' Novembru u fil-plenarja qabel il-Milit f'Diċembru. Nistaw issa naddu għal punt numru 10 fuq l-agenda tagħna it-twaqqif ta' garanzija għal ħiliet. Nista' ninformakom eh, xi diskutajna sissa u peress li Sur Handel mhux qiegħed hawnhekk ngħaddu mal-ewwel biex nagħtu l-mikrofonu lil co-rapporters li ħafna minnkom qegħdin hawnhekk. Is-Sinjura Mona Xatier se tieħu dan l-irwol jekk jogħġbok. Finiment, Madame la Presidente. Grazie ħafna, President l onet jiena xtaqt. Nifraħ il-abbozz ta' illużjoni u opinjoni uh, ta' Sur Handel, nifraħ lilu. Dan huwa suġġett importanti ħafna u hemm bżonn immobilizzaw l-istati membri fuq dan is-suġġett. Għaldaqstant aħna gburin fuq din l inizjativa minn ant il-Presidentana. Il-grupp tijaj, l-IPP resa xifti temendi blan il-intejbu il-test il-punt essenzjali huwa n nuru il-li hemm rabta vera bejn il-persuni u illi mandomx ħiliet u il-fat illi fċerti stati membri l-ekonomija miex sejra tajjeb. Irridu nihdu f'konsiderazzjoni dawk nies li m'għandhomx kwalifika. U teni punt. u għada illi emżon nizguraw illi il-ħiliet illi dawn il-persuni kisbu kem fit-taħriġ u anki iktar tard bl assoċazzjonijiet u barra mill-edukazzjoni formali għandhom jiġu rikonoxxuti biex bekk jiksbu situazzjoni ter stabli. U din hija b'mod partikolari rilevanti fil-kuntest ta' digitalizzazzjoni illi jeskludi dejjem iktar dawk il-persuni li telqu l-edukazzjoni formali minar ħiliet u rridu natu aħna eh, taħriġ ulterjuri u dana rridu nisħu fuq u fil-litra tal-lejn il-Kommissjoni. U mbagħad hemm punt li jiena iħassibni u tifmu għaliex għax ma nistawx najdu li rridu nimmobilizzaw l-istati membri kollha fuq fuq il-policies kollha u speċjalment fuq din il-garanzija minar ma namluha vinkolanti għall-istati membri. aħna edin nużaw diġa fondi li jeżistu. Kella namlu l-inizjativa ta' Zaza għal impigija ta' Zaza u dan kollu kien fu l fondi soċjali u issa edin zidu anki dan il-fond. U jekk l-Europa trid turi determinazzjoni fuq dawn il-policies, allora hemm bżonn tpoġġi iktar fondi għandu jkun hemm iktar aċċessibilità għal kapital uman, għall impigi u hemm kulħadd qed jitkellem fuqhom dawn is-suġġetti illum irridu ninsistu biex niddefendu dawn il-fondi immirati għax meta jaslu fl-istati membri u fil-reġuni jekk ma jkunx hemm guidelines politiċi mal linji tal-budget mhux se jkun faċli illi nispjegaw dawn il-punti kollha għal daqstant il-Fond Soċjali Ewropew m'għandux ikun l-uniku fond illi jiffinanzja il-garanzija il-garanzija tal-ħiliet u għanna bżon nuru determinazzjoni u l-istati membri għandhom obbligu. Ija inizjativa eccellenti u li PP appoġġawa, però rridu nkunu iktar ambizzjużi fuq il-mod kif nappoġġaw din il-garanzija. Grazzi. Sur Pavel. Grazzi. L-għanet din il-garanzija u nħossi li hija opportunità kbira l-Europa u naħseb ukoll l-inizjattiva għandha eh, l-Stati membri bżonn jifmu sew, ċoe hija proposta għal direzzjoni għal talim tal-adulti. Din hija ħafna importanti għas servizzi soċjali nazzjonali. Miex ħaġa ekstra hija prioritizzazzjoni wara e verifika tal-bżonniet tal-suq ta' xogħol Jekk inħalluha volontarja, l-Istati membri jkunu jistgħu jħarsu leha bħala possibilità. Però biex jagħmlu differenza għal grupp importanti fis soċjetajiet tagħhom. Barra minn hekk, inħoss illi hemm tliet affarijiet illi wieħed irid jimplementa hawnhekk. L-Istati membri għandhom jimplementaw il-prinċipji komuni fuq il-validazzjoni tal-talim formali u mhux formali wara l-Kunsill, eh, deċiżjoni tal-Kunsill tal-2012. Memx mod ieħor kif nistgħu nintegraw il-persuni li m'għandhomx ħiliet għoljin waqt li nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà għandu jkunem skambju tal-politika u monitoraċ tal-progress. U xta nishtiq l inizjativa u kunsil jappoġġaw din l inizjativa U din hija ħaġa neċessarja issa mhux fil-futur. Grazzi. Grazzi. Signora Trebezius. Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb illi jekk inħarsu lejn il-prinċipju tal-garanziji tal-kompetenzi din hija xi ħaġa li hija tajba ħalli bekk ikollna l-kompetenzi bażiċi li jistgħu jkunu ta' benefiċċju ta' siwi għal kulħadd iżda fl-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam l-edukazzjoni e, il-kompetenza hija f'idejn l-Istati Membri u fil-Ġermanja f'pajjiżi ir-responsabilità tal-qasam edukattiv terġa' taqgħod taħt il-livell federali, ġifiri taħt il-lender. U hemmna basta istituzzjonijiet u modelli differenti li kompetu bejnietom u li fil-fatt iqajmu daqsxejn is-settur. Jiena naħseb li m'għandniex nippruvaw niġbdu iktar kompetenzi lejn Brussell. In-nies m'għandhomx bżonn illi jkunu protetti ħin kollu jitpoġġew ġobozza huma hemm bżonn illi jisolvu l-problemi skont is-sitwazzjoni li hemm fil-post partikolari fejn hemm il-problema għalhekk il-prinċipju ta' sussidjarità huwa importanti ħafna. Importanti li nħallu id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod deċentralizzat ħalli nsibu l-aħjar soluzzjoni li hija possibbli, possibbli huwa importanti wkoll li aħna nħorġu bi proposti li nitkellmu wkoll ma' universitajiet u nibatu proposti anka lil kumpaniji ħalli bekk aħna nkun nistgħu nappoġġaw il-clusters reġjonali wkoll. Jekk l inizjativa tal-Kummissjoni tibqa' tiżviluppa u tmexxina f'din id-direzzjoni jiena naħseb li nkun ħadna l-aħjar tip ta' deċiżjoni nistgħu nieħdu f'dan kuntest. Grazzi, signora Leben, grazzi. President, huwa ovvju illi hemm miljuni ta' persuni fl-Ewropa li m'għandhomx eh, ħiliet eh, hemm bżonn li xi ħaġa sir. Però fl-istess ħin inħoss illi rridu inħarsu daċxajn iktar lejn l-eruq ta' situazzjoni. U kull stat membru, kif ukoll anki l-Kommissjoni Ewropea, għanda issib approċ komprensiv li mux biex issib soluzzjoni ta' situazzjoni attuali, manki biex għal-futur tirsolvi situazzjoniet simili. Għaliex hemm dan id-dropout li wassal għal din is-sitwazzjoni minajr man ġlida kontra il-faqar u l-faqar estrem ma nistawx aħna ikonna suċess, forsi jista ikonna suċess fi żmien mux mhux però fi twil. Irridu nkunu daqsxejn iktar ambizjużi anki f'din il-mistoqsija orali u anki fil-abbozz ta' rizoluzzjoni. Fl-istess ħin jiena inħoss illi għalan nas l-opinjoni tiegħi mhix kwestjoni illi nitolbu l-Kommissjoni biex toħroġ bi strategija eh, ta' involviment tal-Istati membri, ma rridu nitolbu l-Kommissjoni eh, li tiħu l rwol ta' facilitatur fost l-Istati membri, għax hemm Stati membri fl-Unjoni Ewropea illi fil-fatt eh, din il-problema rsolvewa b'mod pozitiv ħafna din iġlida kontra l-illiterizmu. U u fil-ħidma eh, f'dawn il-ħiliet. U forsi l-Kummissjoni dawn il-prassi tista' tiġborhom u flimkien u titrasferjom għal stati membri oħrajn. U hemm aspett ieħor illi iħassibni li li fl-ewwel mistoqsija aħna nitkellmu fuq il-rol tal-Kummissjoni fil-faċilitazzjoni tal-aċċess għal proċess ta' teħita ta' deċiżjoni tal imsiħiba soċjali. Jiena ma nistax nifhem għaliex għana nitolbu l-Kummissjoni tagħmel ħaġa bħal di meta din hija ħaġa li kull stat membru għandu jirsolvi Jiena nhar it-tnejn f'pajjiżi għamilt l-ewwel seminar u ġibt flimkien il-partit interessati kollha flimkien u dina kienet opportunità eccellenti biex namlu dan l-iskambju ta' opinjoni. U dinja dan huwa l-mod kif aħna ridu naħsbu. Il-Kummissjoni tista' tina rakkomandazzjonijiet rakkomandazzjoni tal-istati membri ma mhux iktar minn hekk, m'għandniex ninvolvuha iktar minn dak li huwa neċessarju. Grazie. Grazzi, Lynn Boylan Em, xaħati hor floku? Fisem il-grupp guwe? Le, mela nisimaw sa minant il-ħodor, Metzerich, muġaw laqasu. Allora, Laura Aġea, ija dejemaw. Il-mikrofonu fidek. Grazzi. Jena f'dan ir-rapport għandi xi dubbi u nishti nispjega li muma dawn id-dubbi. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq numru kbir ta' adulti li m'għandhomx il-ħiliet bażiċi ta' alfabetizmu, ta' matematika u ta' digitalizzazzjoni. Jiena id-dubju tiegħi huwa hawnhekk. Aħna dawn il-persuni huma barra mis-suq tax-xogħol u għedin niprovaw intuħom ħili ġodda biex jerġaw jitħlu fil-suq ta' xol. Ejja niprovaw nistaqsu għaliex dawn il-persuni mumiex fil-suq ta' xol baqaw esklużi u għaliex aħna qegħdin natu soluzzjonijiet lilhom. Aħna f'dawn l-aħħar 15-20 sena tlifna ħafna ħiliet illi ċerti pajjiżi u specialment eh, il-pajizi fl-Italja, eh, eh, il-pajizi tana saru verament eccellenti, per eżempju aħna fl-artiġanat, kien l-artiġanat kien settur illi fih familji u individwi eh, il-kapacitajiet u l ħilit tagħhom għaddewhom l-ġenerazzjonijiet minn ġenerazzjoni għall-oħra u ħafna eh, o situazzjoni pozitiva, ma kienux eh, persuni li kienu eh, marru ħafna skola, kienu persuni li kienu jafu jamlu dawn il-ħiliet u garantew sistema ekonomiku li kien sostenibli u ta' kwalità. Illum edin neħxu soċieta fejn il-prodotti eh, jieġu mamulin f u, u mux ħafna, pero ma jdumux ħafna raqqas. Dari kien ikun hemm prodotti artiġjonali li kienu mamulin mill-kapacitajiet tal-persuni li kienu jduru ħajja sħiħa u din il-rikkezza tlifnija. U U dawn il-miljoni ta' ċittadini li kienu jamlu dawn il-prodotti ma kienux persuni analfabeti u ma kienux persuni inkompetenti, ma maħloqna sistema eh, ta' kompetizzjoni li miex eh, leali. Għax il-lum hemm il-kumpaniji multinazjonali li jamlu eh, kċina, mobli tal-kċina, b'serje, eh, illi maddumx ħafna bħala prodotti, dari l-artiġan kien jamel kien jagħmel l-istess prodott, però kien idum ħajtek kollha. Eh, għamilna mod illi dil kategorija kollha poġġejnija barra mis-suq tax-xogħol u qegħdin ngħidu issa x'jistgħu jagħmlu dawn in-nies u qegħdin nippruvaw inbidlu il-ħiliet tagħhom u qed nippruvaw ngħinuhom biex jaħdmu f'setturijiet oħrajn. Qegħdin insibu soluzzjonijiet tal-mument imma aħna nistaw imbidlu il- il-modernizzazzjoni, il però il-sistema stess mhux qed ilaħħaq mal-bidliet u rridu niprovaw niproteġu dan il-wirt illi eh, kien eh, eh, daqshekk importanti kien settur sħiħ tal-artiġanat. Ejja eh, niprovaw nħolqu taħriġ biex dawn il-persuni li kellhom joħorġu mis-suq tax-xogħol huma stess bil-ħiliet tagħhom manwali jistgħu iħarġu lil persuni oħrajn. Għax qed nitilfu ġenerazzjoni sħiħa ta' persuni illi llum qed nikon nikkonsidrawhom analfabeti mill-puntu di vista digitali, però fil-fatt huma kienu e, e, e, wirt kbir illi, taw kontribuzzjoni kbira għal komor ta' pajjiżi differenti. Ma ridux noħol u soluzzjonijiet inutli għal persuni illi bil-fors u eh, misiru barmans u eh, persuni li jamlu l-pizza flok ma eh, kienu jamlu kif kienu jamlu qabel parrukiera. Eja niprovaw għom biex jiskopru professjonijiet li l-lum għadhom neċessarji, ma nafx fil-pajizi l-oħrajn, imma f'pajizi jekk wieħed għandu bżonn ta' plumber, ta' electrician, jew persuna li għandu bżonn ta' ħiliet manwali ma jinstabux dawn il-persuni. Eja, ma nkomplux nikkonsidraw il-Fond Soċjali Ewropew u dana najdu mod kif najdu aħna eh, l-Italja illi kulħadd jista' jiġi eh, isna qegħdin nieħdu lil Mambirek, kulħadd jieħdu, kullħat eh, kulħadd ipoġġi dejh fil-font tal-il-Mambirek u jieħu dak li għandu bżonn mill-Fond Soċjali nġibu risorsi kollha mill-fond soċjali. Jekk aħna niddeċidu li rridu nagħmlu pass lejn eh, taħriġ effettiv, eh, rikwalifikazzjoni eh, effettiva, irrid ikonna anki l-koraċ li nużaw risorsi ġodda għax jekk nużaw dejjem l-istess risorsi Inkunu għedin inneħu risorsu mill-setturi illi huma effettivi. E, e, e, meta namlu deċizjoni, eja namlu deċizjoni u sal-aħħar. Sal Grazzi. Kifat fil-bidu tal-laqa, il Sinjora Madam Moren Chartier istednet e, e, grupp mill-industriji la Vien nil-għakom fil-komitat tal-impigi e, kena sessjoni tal-votazzjoni u wara l-votazzjoni baqa ftit prezenti. Normalment aħna fil-għatana ikonna ħafna iktar nis. Nittama li jintkom tiħdu pjaċir issa tisimawna u titalmu anki eh, eh, fuq l-attività tal-Parlament. Isur e Martan, grazzi President fil-qosor. Anki jekk mhuwiex miktub fit-test, aħna nafu minn se jibbenefika minn din il-garanzija. Dawk il-persuni illi mandomx aċċess għat-taħriġ. Em wis żgħażagħ li jitilqu sistemi ta' edukazzjoni nazjonali minar ma jihdu diploma, minar ma jihdu kwalifika. U, u bekk eh, huma mm, se jkollhom diffikulta kbira jsibu xogħol, allora rridu aħna nagħtuhom taħriġ mill-età ta' 14 il-sena fost dawn il-persuni vulnerabli aħna rridu ninkludu anki migranti u komunitajiet li se jkunu minn tal-ewwel li se li banifikaw. Aħna għanna approċ nazjonali li huwa volontarju, però il-test hawnhekk qed jgħid illi il-Parlament nixtiequ illi il-Parlament jishtiq li din is-sitwazzjoni titbiddel biex ikun hemm qafas Ewropew għal din is-sitwazzjoni. Grazzi, ħadd minuta u 18 sekonda kollox. Grazzi. Signora Sojdrova. Grazie, President. Grazzi anche tal-proposta li ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni. Jiena nixtieq nota illi din hija rakkomandazzjoni biss il-Kummissjoni Ewropea edha poġġa a dispożizzjon tal-Istati membri strument biex inwaqfu dan il-fenomenu ta' tal-nis li tilqu mill-iskola kmini. U għal dastant għawnek għanna program ta' tini opportunità l-istati membri dawk li ma spiċċawx il-ċiklu ta', eh, ta studi kunu jistaw uh, jihdu din l-esperienza. Pero f'ħafna stati membri situazzjoni hija differenti u dawn id-differenzi rridu nirrispettawhom, però hemm ħaġa li hija gwali fl-istati membri kollha ċoħe min mandux ħiliet bażiċi mandux bizzejiet ħiliet kemm għal ħajja professjonali u anke għal ħajja privata. Din hija l-verità għal dastant hemm bżonn illi il-formazzjoni bażika wieħed ikun jista' jispiċċa. hemm bżonn illi ikun hemm programm irid ikun hemm evalwazzjoni u mbagħad offerta ta' korsi u mbagħad jiena eh, mill-Repubblika Ċeka u f'pajjiżi 6% ta' ċittadini ta' Repubblika Ċeka ma, ma spiċax eh, l-iskola. U dan it-test għalina huwa strument li nkunu nistaw nusaw fi repubblika Ċeka biex bekk nizguraw il-ċittadini kollha għandhom il-taħriġ bażiku. L-istrument huwa dispożizzjoni tal-Istati membri mbagħad huma jiddeċidu kif se jużawh. Jiena a favur u naħseb illi dan l-istrument għandu jiġi applikatu, jiġi użat blaħjar mod. Il-persuna li tmissi Moren Xartie, grazzi ħafna President. Jina naqbel ma' Sinjora Sojtrova, aħna verament għanna problema l-lum. Fis-sens li hemm proporzjoni kbira ta' żgħażagħ illi ma kisbux il-ħiliet bażiċi biex ikunu jistaw jibnu il-karriera tagħhom u dina jridu nirsolvu għadin il-problema, pero għanna metodi differenti, jridu nużaw metodi differenti, u għadin din raġuni l-apprendistati huma importanti ħafna għalix jipermettu illi l-persuni jibnu immaġni differenti tagħhom stess, persuni li m'għandhomx ħiliet, u għanidu nevitaw tentazzjoni importanti, ċoe li rridu natuhom taħriġ. Il-problema hawnhekk il-fatt li wieħed ma tallimx jaqra jew jot u jew li m'għandux ħili digitali anki jekk il-żgħażagħ illum huma iktar bravi bil-ħili digitali milli bil-ħiliet bażiċi, però e, dan jfisser li rridu ntuhom taħriġ differenti li huwa iktar konkret u iktar uman U t tini punt, inti għadek kif semmejk Republika Ċeka, pero f'pajjiżi fi Franza aħna għanna l-20% ta' zaza illi imorru l-iskola minn ma jafu jaqraw u joddu. Din hija problema reali. U laqas aħna ġifiri ma manna situazzjoni pozittiva għaliex attualment għalix eh, l-impigi li bħalissa għedin jirreklutaw l-persuni ma kienu xie jesistu 15 sena ilu. U bżon bżonn naġlu il-taħriċ ta' dawn il-persuni. Hemm persuni illi anki dawn il-xogħlijiet hemm persuni li jistgħu jitilfuhom l-impjegi tagħhom. Li hija kwistjoni ta' prinċipi bażiċi, ta' ħiliet bażiċi jridu nipromovu dawn il-politika fuq il-level tal-Unjoni Ewropea kollha biex l-Istati membri kollha jkun jistgħu jużawhom. Grazzi ħafna. Il- 12 ta' ottubru nikkonsideraw il- abbozzi fil-komitat, bat il-skadenza għal mistoqsijiet u għal-emendi 17 ta' ottubru, l-adozzjoni fil-komitat fil 8 ta' novembru u fil-plenarja f'novembru. Mela, l-punt li messessa fuq l-agenda hija l-istatus tal-ħaznit tal-ħut tal ħażniet tal ħut tal tal ħut u situazzjoni soċ-ekonomika ta' settur ta' sajt fil-Mediterran. U na il-mikrofonu natieħ il ħuaw Pimenta Lopez. Jena ħani prova nitkellem fil-qosor hemm xi tħassib fuq dan it-test, fuq dan l-ewwel abbozz ta' test. Narfu l-importanza tal-sajt fil-Mediterran b'mod partikolari meta nikkonsideraw l-impigi, aħna għedin nitkellmu hawnhekk fuq iktar mis-60 fil-mija tal-impigi fil-sajt fil-Mediterran. fil sajt fil mediterran hemm bżonn li ninvolvu il komunika eh, il komunitajiet kollha il-trade unions kollha fil-politika tas-sajt uridu nifaċilitaw u nagħtu eh, appoġġ u għajnuna uh, għal biex japplikaw għal fondi tal-komunità b'mod partikolari biex iġeddu il-flotot tagħhom u jimmodernizzawhom iżidu sikurezza fuq il-bahar, eh, il-reklutaċ, il-promozzjoni tal-sajt bħala eh, bħala bħala futur, eh, taħriġ professjonali, anki ir-rwol tan-nisa fis-sajt u l-introduzzjoni anki ta' salarju minimu. Is-sajt fuq l-iskala zaħira eh, għaddej minn diffikult, situazzjoni diffiċli ħafna u għal daqstant għandu jkunem font ta' kompensazzjoni ta' salari hemm bżonn anki nippromuovu eh, il-negozjar kollettiv u l-aħar punt irridu naddu għal proċess ta' dekolonizzazzjoni li għadu ma li ma maġiex imtem fil-Sahara tal-Punent u, u, u dan għandu jinkludu anki, jinkludi anki kolunkwe eh, eh, negozjati mal-Renju eh, tal-Marok fis-sajt aħna kolla kem aħna nafu illi E, meta aħna e, na, namlu opinjoni ma nistawx nikdbu ħafna hemm ċertu numru ta' klim li rridu nrispettaw u ma nistawx nintroduċu kemm iridu emendi mod speċjali ħabba l-fat li eh, l-Istati membri jridu jirratifikaw l-Konvenzjoni 188 eh, fuq is-sajt li huwa marbut mal-sikurezza tal-ekwipaġġi. U dan ukoll huwa marbut mal-ħtiġijiet ta' eh, ta' tamir bażiku niqafaw u nisma xinu ma l-kontribuzzjonijiet tal-gruppi politiċi differenti. Grazzi, Sur Lopez. E sur Bach, illi se jitkellem fisem il ipp <coughs> iva, grazzi. Fisem il-kollega Sofia Ribeiro. Kollegi, il-wieħed fil-mija huwa dak li rappresenta il-Mediterran fil-limit globali, però hemm biodiversità enormi e, u biologikament huwa differenti mill-Atlantiku anki bl speċi illi huma medda bil-tibdil klimatiku u anki fuq l sfruttament e, zejjed l-Unjoni Ewropea għandhom tmin stati membri b'responsabilit legali u amministrativi fuq il-kosti Ewropej. Spanja, Franza, Italja, Slovenja, Kroazja, Malta, Greċja u Ċipru. U huma jipparteċipaw jagħmlu ġestjoni tal-sajt flimkien u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' ċerti istituzzjonijiet. Nafu li flotta Ewropea fil-Mediterran u għatta xi 21 elf bastiment u hemm iktar minn 46 uh, eh, elf uh, impiegi diretti. Il-setturi ta' sajt fil-Mediterran huwa differenti u komplikati, uh, principalment għal sussistenza familjari, però hemm anki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 huwa diffiċli li wieħed jagħmel evalwazzjoni tal dawn il-metodi. Ħafna qegħdin jiddeklinaw, eh, ħafna speċi qed jiddeklinaw mħabba mill eh, sovra sfruttament. Aħna nafu eh, illi nafu li iktar minn 50% tal- tal-bastimenti mhumiex reġistrati u irresponsabilità responsabilità u l-informazzjoni miex qed tiġi skambjata biżejjed barra mill eh, fenomenu ta' eh, illegal u unreported fisheries huwa problema. Għanna għanna problema fil-sajt eh, fuq skala zaħira E, e, li hija 83% e, tal-flotta fil-Mediterran u fl-aħħar anki hemm il komunitajiet lokali li dependu mill-sajt, għanna bżon ta' regolamentazzjoni aħjar u implementazzjoni tal-miżuri attuali ta' ġestjoni E l sfidi eżistenti eh, iridu jiġu indirizzati b'mod kollettivament biex inkunu nistaw niksbu regoli komuni għal partit kollha u il-soluzzjoni ta' din is-sitwazzjoni tiddependi mill-involviment u l-impenn tal tal-ist-partit kollha interessati NGOs, eh, negozjanti, eh, sajjeda, trade unions u anki soċjetà ċivili biex inkunu nistaw nsibu soluzzjonijiet olistiċi integrati li promovu l-sostenibilità eh, ta' settur ta' sajt Hemm bżonn inwaqfu id-deklin tal-istokkijiet u natu anki pariri xjentifiċi u biex inkunu nistaw nizguraw kondizjoni tindaqs tal-kulħat un introduċu anki ġestjoni tal-sajt billi kunem kooperazzjoni internazjonali. U l-inizjativi tal-Unjoni għandhom ikunu f'din is-sitwazzjoni, f'din id-direzzjoni. U f'dan is-sens jena nisħaq fuq l-importanza tal-Kommissjoni. Tal eh, kollegi, billi konna e, eh, stoks e, eh, saħetom u sostenibli nkunu nistaw nigarantixxu l-livell ta' impiegi attwali kif qal kollega u biex nipromuovu iktar e, eh, impiegi. Jiena napprezza id-dokument prezentat mir rapporter però jiena inħoss illi bħal għall-opinjoni e, tal-komitat e, Eh, dan il-test u għaj inqas minn dak illi jina stennejtu bħala shadow tal-IPP sa nħares l-qoddim biex naħdem fl-imkien ma' rapporter. Grazie. Issa nati il-mikrofonu lil Flavio Zanonato mill-grupp SND. Grazie, President. l għol net nir-ingrazzja rapporter għal ħidma tajba li għamel u għal test eccellenti li propona bar minkejja li l-opinjoni għasira qasira huwa irnexilu jitkellem fuq problemi fondamentali għad dimensjoni soċjali ta' dan is-settur tas-sajt. Bħala eh, shadow tal-SND ħan ippreżenta xi ftit emendi mirati biex insaħħu xi ħut mill-paragrafi u anki fuq kwistjonijiet li huma qalbi. Febrar il-Kummissjoni Ewropea mm, nidiet strategija e, mediterranea għall-istok ta' ħut biex tati futur kol għas-sajjeda. Din l-istrateġija hija hemm ukoll biex tippromovi kuxenza kollettiva u sens ta' solidarieta bejn il- e, sajjeda biex ikolla suċess din l-istrateġija għandu ikolla approċ eh, reġjonali u trans trans-konfinali u mux e, Ewropew. U għandu bżon ta' koordinazzjoni integrat ma' pajjiżi terzi e, illi għandhom il-kosti fuq il-Mediterran. Il-ħaddima ta' settur ta' sajf għandhom bżon ta' aktar protezzjoni mill-oħrajn. Meta wieħed is il-karatteristiċi speċjali eh, tal-xogħol fil-bastimenti. Ħafna incidenti u anki riskju ta' malati ta' mart professjonali eh, anki psikoloġiċi, f'ambjent ta' eh, ħidma eh, ta' xogħol li huwa perikolus. Dimensjoni oħra hija d-distribuzzjoni bejn il-ħin ta' xogħol, ħin ta' eh, ta' mistrieħ u, u vakanzi. Eh, Eh, aħna nħossu illi il-ħin ta' mistriħu mux biżejjed u anki fuq abort tal-bastimenti għandu jkunem eh, għandu jkunem spazi eh, biex jkunu jistaw jgħatu l-protezzjoni anki sanitarja. U anki il-problema ta' salarju għandu jkun hemm forum ta' salari informali e, e, fil hemm proposta ta' salarju minimu għal sajjeda u ħolqien ta' font ta' kompensazzjoni biex tkopri l-perjodi li ma jistawx ikunu ma jistawx joħorġu jistadu. U dawn għandhom e, għandhom għan ta' pensjoni u jien naqbel perfettament għanna nispeċifikaw iktar li dan is-salarju minimu għandu jieġi stabilit u fuq livell dinjitus u għandu jkun hemm impenn tal-partijiet soċjali fil-istati membri. U importanti li najdu koll illi l-intraprizi familjari u zar għandhom jiġu appoġġati. U biex namlu dan irridu nsaħħu il ruol tan nisa u s-settur għandu ikun iktar attraenti għazzazah biex nkun nistaw nżommu eh, l-industrija <clears throat> ħajja u għandu jkunem eh, ġestjoni aħjar tal-fondi Ewropej għall-affarijiet tas sajt u għall-affarijiet marittimi, speċjali għall-Mediterran. Hemm inizjattivi li jista' jkollhom impatt pożittiv fuq il-soċjetà u fuq ix-xogħol u għandhom ikunu kompatibbli mal-problemi ta' sajt fil-Mediterran, per eżempju l-iżvilupp ta' attività produttiva illi namlu integrazzjoni bejn sajt u turizmu. Nistaw nimbarkaw anki turisti fuq il-bastiti ta' sajt u anki persuni li huma interessati uh, fl-istudju fuq riċerka fuq il-bahar. Irridu natu iktar taħriġ multidisciplinari u għanna jarmonizzaw il-ħajja tal-sajjida biex ikunu jistaw jifmu anki regolamenti tal-Unjoni Ewropea biex ikunu jistaw jiproteġu e, e, e, il-professjoni. Il, il, Ewropej laqas hemm skejjel marittimi u skejjel ta' sajt. Irridu anki nejnu biex inkunu nistgħu nirkostuwixxu anki l-flotot u nizvilupawhom biex ikunu jistaw eh, eh, jifrankaw anki fuq il-produzzjoni tal-enerġija. Eh, Umbaħt hemm il-problema tal-sajt illegali u mhux regolamentata li qed tagħmel ħsara fuq l-istok u l-ħajja tal-sajjeda. Umbaħt hemm il-problema tal-tniġġis Eh, u tal-sfruttament zejiet U dana nistaw namluħ bis billi kunem eh, network integrata ta' sorveljanza eh, li għandhom ikunu interessat, għandhom jihdu sem fih il-pajizi kolla. Rridu nżidu il-kuxenza tal- Eh, konsumaturi biex ikun hemm konsum iktar responsabbli. Fl-aħħar nħoss li huwa importanti ħafna il rwol ta' sajjeda għandhom ikunu impenjati huma wkoll u anki dawk is-sitwazzjoni li qed jaslu minn eh, min immigrazzjoni. Skont Frontex huma qed jagħtu anki il-kontribuzzjoni tagħhom biex jgħinu biex jisalvaw il-ħajjiet tal-immigrati li jaslu fuq il-baħar. Huma din jagħtu kontribuzzjoni kbira biex jisalvaw ħafna ħajjiet. Nirringrazzja l rapporteru li li nkun nista' naħdem b'mod eh, tajjeb miegħu fil-laqat li ġejjin. Grazzi. Thank you, does ECR? Grazzi ħafna li sijar e għandu xi rappreżentant li xtejt kellem Sur Gerike. Grazzi ħafna, Sinjur President. Aħna qegħdin nitkellmu fuq rapport inizjattiva dwar il-sitwazzjonijiet soċjoekonomika tal-qasam tas-sajt. Jiena naħseb illi huwa tajjeb illi nagħtu qasba minn flok eh, importanti li bil-Ġermani saħna ngħidu li rridu nieqfu għanna spessjoni li templika li aħna rridu niqfu nduru mal-lewża. Importanti li aħna nejnu l-familji illi fil-fat jiddependu mis-sajt. 80% tal-flotta jirrappreżentaw fil-fat perċentwal importanti tax-xogħol u naħseb illi sajt żejjed jaffettwa il kulħatu u il Aħna la għanna bżon iktar dajes u laqas iktar postijiet ta' xogħol. Naseb huma l-iktar ħaġa importanti għal-jom hija li jkun jistgħu jistadu jaqalgħu il-flus. nas importanti li nżommu wkoll f'moħħna l-perspettiva ekoloġika. Jiena naħseb li l-anijiet ekoloġiċi huma importanti ħafna l-istoks tal-ħut u fuq dan l-Ewropa tista' tagħmel ħafna iktar milli tagħmel bħalissa għandna bżonn ta' kundizzjonijiet qafas iktar ġusti iktar kondizjoni ta' taxxa ġusti u investiment. Kem fil-Mediterran kif ukoll fil-Vent, fil-Bahar tal-Vent. You and the Alde Group is represented by Madam Harkin. Grazie ħafna Sinjura Harkin. Grazzi, nirringrazzja l-rapporter tal opinjoni <coughs> tiegħu nasab li verament huwa rapport siwi u li jista' jservi ta' bażi tajba għad-diskussjoni tagħna iżda jiena naħseb illi ir-rapport fuq stocks tal-ħut fil-Mediterran għandha tinkwetana U naħseb li issa li qed nisimgħu l-Kummissjoni qed naraw li iktar minn 90% tal-istoks tal-ħut huma eh, użati iż-żejjed, huma esploitati iż-żejjed għal din ir raġuni qed naraw li ftit minnhom huma medda. Din hija xi ħaġa li mhux biss is-sajjida qed jgħidu n-nas dan kaxjentisti għal raġuni aħna nħeġġu lill-Kummissjoni sabiex tkun tista' toħroġ bi proposti tazzjoni għal dak illi għal il-kollega tiegħi u s-sur jiena naħseb li huwa importanti ħafna li ngħidu illi din hija xi ħaġa li ħaj jista' jkollha impatt qawwi fuq eh, is-sitwazzjoni <coughs> Iżd anka eh, fuq it-telf ta' tħul fil-komunitajiet tal-kosta, mill-perspettiva ta' xogħol jiena naħseb li aħna rridu nikkonsidraw il-potenzjal li jista' ikun hemm rabta mat-telf ta' postijiet ta' xogħol. Jiena fil-fatt naf li hemm organizzazzjonijiet li rappreżentaw is-sajt artiġjanali li fil-fatt huma organizzazzjonijiet li huma importanti ħafna. Jiena naqbel mar-rapporter meta jitkellem fuq eh, il sajt li qed isir fuq skala żgħira, jiena naħseb illi nittama li kun nistgħu niftemu fuq dan il-punt fuq il-paragrafu nejn jiena naħseb ukoll illi għanna naraw illi l-organizzazzjoni tas-sajt ikunu parti integrali minn dan il-proċess issa irridu naraw kif nistgħu niggradixxu t-tiġdid tal-flotta sa fl-istess ħin innaqsu l-ammont ta' sajt li qed isir. Jiena naħseb li din mhix xi ħaġa li hija impossibbli u l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li nippruvaw nanalizzaw kif nistgħu nagħmluha din il-ħaġa. Aħna nafu li rridu nifukaw fuq ehm, il kwistjonijiet ekonomiċi stanka fuq livell ġenerali, jridu kwistaw proposti iktar ġenerali, jina naħseb li għanna ħafna tradizzjoni differenti fl-istati membri differenti, iżda forsi nistaw naqblu fuq eh, xist arrijiet ġenerali. Jina naħseb li hija għaddeja interessanti ħafna dan il-punt tal-kumpens u naħseb illi għawek fejn aħna konna nitkellmu fuq il-punt illi dawn il-periodi fejn issa jieda ikunu edin jagħmlu dan is-sajt aħna rridu nqisu wkoll il-pensjonijiet. Naħseb li ħafna stati membri għandhom sistemi wkoll illi fil-fatt eh, ikun jistgħu jippermettu illi jkun hemm ċertu membri tal-familja li jistgħu jkunu qegħdin jagħmlu bħala carers. Nishtiq niddiskutu dan il-punt apparti minn hekk naħseb li idea tajba ħafna li aħna nappoġġaw il-ftehim kollettiv u hemm xi ħaġa xi ngħidu wkoll fuq il-sajda ta' pajjiżi terzi jiena naf li pajjiżi mhuwiex fil-Mediterran laqas huwa viċin il-Mediterran, però jiena naħseb li l-kondizzjonijiet tax-xogħol bejn eh, is-sajda tal-Mediterran u sajda fil-Tramuntana ma tantx varjaw daqshekk, ġifir jiena naħseb illi fil-fatt eh, nista' nieqaf hawnhekk u nirringrazzjakom u l-estan naħdem ma'kom. Grazzi ħafna. Li FTD mhux irrappreżentat. Is-Sur Sinjura Marta. Grazzi. Fil-qosor ħafna għaliex il-proposti tagħna sfortunatament qatt ma jiġu ikkonsiderati u laqas biss ma jisimgħuna. U dana jidispjaċini fuq dana x. aħna kuljum nitkellmu mal-ċittadini, mal-intraprendituri u nitkellmu ma' sajjeda stess. Jena tqajt ma' ħafna uh, sajjeda u naħseb li jintkom tifmu illi l-futur ta' ħafna familji italjani jiddependu mis-sajt. Familji li għaddejjien minn krizi eh, illi ma tidirx li hemm soluzzjoni għalija il-regoli ta' Brussel illi ġew miktubin hawnhekk. Per eżempju, fuq kemm għandha tkun twila e, e, ħuta, e, e, dan għedin iżidu l-problemi għal ħsajida tagħna barra mill-fatt li l-ispiża ta' produzzjoni e, iżdiedet u ħafna anki sajjida se jkollhom jaffaċċaw anki kompetizjoni eh, kompetizzjoni zleali mill pajizi terzi li mandomx eh, bżon jirrespettaw regoli assurdi tal-Europa. Speċjalment l-intraprizi żgħar huma l-iktar li għandhom diffikultajiet dawk li huma eh, sajjida artiġanali, speċjalment fil-reġun tiegħi. F'dawn l-aħħar snin il-impigi tal-sajt tnaqsu bl-40% waqt li l-ispiża ta' eh, produzzjoni zdidu bi 53%. Wasal il-moment li l-Unjoni Ewropea ma m'għandix tkompli ta' eh, tagħmel liġijiet kontra is-sajjeda, imma trittejn dan is-settur da' sekk importanti. Għal da' stant eh, millum il-qudiem għanna aħna najdu illi irridu nifacilitaw l-aċċess għal fondi Ewropej għas-sajjeda, irridu nejnu lil eh, intraprizi zar biex ikun jistaw jaċedu lejn il-kreditu eh, biex għax dan jfisser anki ħolqien ta' impigi najnu li zaza eh, jiftħu intraprizi ġodda f'dan is-settur tas-sajt. Dawn huma prioritajiet sempliċi, eh, però inħossi li huma bażiċi u jistgħu jagħtu tama lil-sajjida tagħna u lid-dinja ta' sajt. Thank you, uh, Mr. Uh... Sir ħafna Sur Pimenta Lopez, tixtieq tiżid xi ħaġa fil-qosor iżda. Iva, fil-qosor nixtieq nżid punt jekk jogħġbok. Naturalment, nista' ngħid li naqbel mal-kritika pozittiva u kostruttiva illi tresqet minħabba iżda illi dan kien dokument għasir u aħna ma kenniġ il-possibilità li ninkludu l-punti kollha. Iżda hemm ħafna iktar affarijiet xi ngħidu mill-apparti minn dawk l-affarijiet li aħna semmejna. Issa anka dwar il-ġestjoni u l-importanza li tingħata lill-saħħa u l-ambjent, is-sajt fil-Mediterran huwa punt importanti iżda dan huwa punt li iktar ħajkun rifless fid-dokument tal-Kummissjoni. Jina naħseb li zgur ħajkun aktar opportunitajiet biex niddiskutu dan u rridu naraw kif nistgħu insibu bilanċ bejn is-sajt u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi. Fl-istess ħin irridu nżommu f'moħħna idħul mis-sajt ukoll dawn l-aħħar ftit snin. Forsi mhux f'kull pajjiż iżda fil-Portugal, pereżempju, aħna matul dawn l-aħħar ftit snin rajna illi il-valur tal-prodotti tas-sajt naqas. Naturalment, aħna irridu wkoll naraw illi il-valur ikun kostanti għall-istess kwantitajiet. U ħafna drabi fil-fatt il-ħut unbat fil-ħar mill-ħar xorta jinbih lill-konsumatur aħħar bi prezz iktar oli minn dak illi tħallas is-sajjiet. Aħna nasbu li nistgħu nkunu f'pożizzjoni illi jkollna kompromess tajjeb il naturalment jirrifletti wkoll restrizzjonijiet li l-koll kemm aħna nafu dwarhom. Għandkom sal-20 Ottubru sabiex tibatu l-emendi nifutaw is-sena d-dieħla u l-adozzjoni fil-plenarja għadna ma nafux meta s sessi Naddu issa għas-suġġett iħor u ħajjin bidel iċ-ċer Und die Sprache wechselt auch. So, recht herzlichen Dank. Nibdlu l-lingwa u kol, grazzi ħafna Marita. Talli. Kontat meċilla, naddu issa għal punt numru 12, edin daċġej l-ura l-din raġuni nishti illi nitlobkom sabiex nużaw il-ħin blaħjar mod u allura mhix ħanamel introduzzjonijiet twal nixtieq ngħid nagħti meħba il Franz l-erwa li huwa il-ċer il-ġdid tal-servizzi tal-taħriġ vokazzjonali tal- ta' Flanders nixtieq ngħidlek proset ukoll tal-ħatra tiegħek naħseb li ħajkollok xogħol diffiċli iżda interessanti ħafna li tkun iċċerta eh, din l-organizzazzjoni. Nixtieq eh, natikom Eh, merħba u u issa għanna fil-fat dan il-PES, dan huwa suġġett importanti ħafna tal-benchmarking u anka tal-mutual learnings, ġifiri tal-talima l-kulħatina nasab li din niskambju ta' informazzjoni fil-qasam tal-kwalifiki U il-kwistjoni, per eżempju, tal-fat li għanna jkonna ħaddima li huma mħarġin tajjeb l sħubijiet li għanna bżon fis soċjetà tagħna, anke ħalli ninvolvu iktar l nies li l-om edam għal-periodu ta' żmien twil. U l-integrazzjoni tal-immigranti wkoll fis-suq tax-xogħol dawn huma kollha suġġetti importanti fejn aħna għandna bżonn li jkollna skambju ta' informazzjoni fuq livell Ewropew. U naħseb illi minn mindu ilu jeżisti dan il-programm, ġivim s-sena 2014, ħana rridu analizzaw il-reprezentanti nishtiq nati merba il-Ryan Forzfeld, il-reprezentant tal-Kommissjoni, nasab li dan huwa suġġent verament eh, li tqajjem diskussjonijiet verament lin nistiednek mill-ewwel sabiex titkellem ħalli ma nqogħdux indurma mal-lewża ngħaddu mill-ewwel għall-qalba tas-suġġett. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi lil komisis membri ta' dan il-Kumitat tal-Istudentuna għallinna hija opportunità eċċellenti li aħna kun nistgħu nippreżentaw il-Netwerk Ewropew tal-Servizzi tal-Xogħol Pubbliċi. Kif tistgħu taraw mill-preżentazzjoni jiena bħala introduzzjoni qed nippreżentalkom tlet punti importanti. L-ewwel net ir-rwol tal-servizzi pubbliċi fil-qasam tax-xogħol huma importanti għandna żewġ funzjoni tewlenin. L-għan komuni huwa illi fil-fatt aħna qegħdin nifukaw fuq id-domanda u l-offerta fis sitt tax-xogħol u anke nippruvaw nattivaw u nagħtu iktar setar dawk li tifittxu xogħol iżda għandna wkoll ftit minna li huma kompetenti għal taħriġ vokazzjonali, għal politika qasam tas suq tax-xogħol, għal gwida tal-karriri, għall għażla tal-karriera u taħriġ ieħor iżda daw il-funzjonijiet qed inkunu organizzati bejnietna ħalli nilqu żewġ ewlenin. L-ewwel għan ewlieni huwa li rridu niżguraw li aħna nkunu nistgħu inqarbu iktar lejn xulxin. Id-domanda u il-provvista fis-suq tax-xogħol, fis xol tax-xogħol nazzjonali fuq il-livell Ewropew. Dan huwa eh, lan tagħna ħalli nqarbu dawk li qed ifittxu xogħol ma dawk li qegħdin joffru xogħol. Lan ewlieni tal-netwerk tagħna huwa wkoll illi ikonna rwol importanti ħafna fil-kuntest tal-istrateġija Ewropea tal-xogħlijiet u s-sostenibilità fl-Ewropa u tkabbir sostenibli. Dan huwa l ewlieni għandna funzjonijiet, eh, bosta funzjonijiet u eh, affarijiet li nagħmlu iżda għandna żewġ anijiet ewlenin. Issa minħabba l-kriżi ekonomika finanzjara tas-sena 2008 u anke minħabba l-fatt illi aħna stabilixxejna l-istrateġija 2020 kellna ħafna mill-kollegi illi kienu qegħdin ħabtu ċemma riformi verament drastiċi fil-servizzi tal- tal-politika tax-xogħol illi fil-fatt kellhom jibnu u joffru servizzi ġodda jew kella jibnu subijiet u anka bejn is-settur privat u pubbliku. Ġifieri kien hemm ħafna riformi importanti ħafna li kienu stabbiliti u tielet punt huwa illi il-servizz tal-qasam tax-xogħol, servizz pubbliku għal għax tax-xogħol fil-fatt jirrigwardaw sem importanti mill su iżda hemm min ukoll qiegħed jipprova f'ċertu pajjiżi li jkollu sem ikbar. Dan turkom sabiex nurikom kemm urwol li fil-fatt huwa maġenju għal ħafna soċjetajiet pajjiżi differenti. Mela aħna fin-network għandna boards il fejn hemm reprezentat minn kull stat membru u iżda għandna wkoll rappreżentanti tal-Irlanda, l-Iżlanda, Norveġja, l-Iżvizzera illi wkoll huma osservaturi il-konsulenti tagħna jħejju l-laqat tagħna U bħalissa aħna qegħdin nitkellmu fuq tliet punti ewlenin. L-ewwel għabel kollox għal dawn l-aħħar ftit snin ilna niddiskutu l-problema tal qad fost iż żaza u l-implementazzjoni tal-garanzija għaż żaza Ħafna għal ħafna pajjiżi din mhix qed titqis bħala priorità hemm ħafna pajjiżi illi fil-fatt iħossu li hemm bżonn li jkun hemm garanzija wkoll kolla nies oħra, mhux biż li qegħdin eh, fitxu xogħol, iżda hemm ħafna pajjiżi li għadhom bil-problema tan-nit, ġifieri iż-żgħażagħ illi qegħdin ifittxu xogħol It-tieni għan li dwaru aħna ħriġna b'rakkomandazzjoni huwa is-soluzzjoni tal-problema tan-nies li ilhom qiegħda għal perjodu ta' żmien twil. U għana din nippruvaw naraw ukoll kif nistgħu nintegraw ir-rifuġjati fis-suq tax-xogħol Ewropew dan huwa suġġett importanti ħafna meta smajt il-diskussjoni tal-punti l-oħrajn, jina nittama illi waħda mill-affarijiet li ħanamlu u għalli konna rwol importanti anka fil-garanzija tal-ħiliet skills guarantee fil firmatija l-skills guarantee aktar importanti mill-youth guarantee, mill-garanzija zaza minħabba illi aħna qegħdin nitkelmu nikkonċernaw is-suq in ġenerali minħabba li aħna fis-suq tagħna fi u fl-ekonomija tagħna qegħdin nesperjenzaw bidliet kbar u rridu nżommu f'moħħna li l-kapital uman, ġifieri l-ħaddiema Ewropej huwa wieħed mill-ikbar riżorsa importanti li aħna għandna. U għalhekk naħseb illi rridu eh, narfu x'nu huma l-problemi u l-nin insibu soluzzjonijiet mela. ċet nippruvaw namlu edin eh, aħna naqdu żewġ għanijiet importanti ħafna l-benchmarking mal-mutual learning, u tinsiħu l-bench learning. L-aħjar punti u eh, prinċipji tal-benchmarking għed naqdu għamma dawk tal-mutual learning. U l-bench learning huwa fil-fatt fil-qalba tal-ħidma tagħna fin-network stabilixxejna erba' pilastri ewlenin illi edin jappoġġaw ix-xogħol li aħna din nagħmlu fil-bench learning aħna qegħdin nippruvaw nidentifikaw ukoll l-aħjar tip ta' prestazzjoni u qed naraw nagħmlu evalwazzjoni mhux biss kwantitattiva u kwalitattiva iżda namlu evalwazzjoni iktar soda mbagħad ikun hemm evalwazzjoni anke mill-peers, jiġifieri nies li għandhom ħafna esperjenza fil-qasam tal-Public Employment Services aħna din ukoll nippruvaw nidentifikaw x'kienu l-esperjenzi tajbin ta' ċertu stati membri u nippruvaw ukoll nferxuhom u nagħmlu skambju ta' informazzjoni dwarhom anke fin-network ġifiri, aħna bekk qegħdin nitalmu kif wieħed jista' jitgħallem mill-esperjenzi ta' ħaddieħor Parti mill-evalwazzjoni tal-peers u evalwazzjoni oħra, għabbażi tal-rapport, aħna fassanna pjantazzjoni konkret. Għal-punti li għat jitqisu pala punti ktar tajfu, aħna għedin li trattaw dan kollu forum differenti ta' attivitajiet U dan huwa fil-fatt fil-qalba tal dan il-proġett tal-bench learning tista' tajt ukoll illi qegħdin inqisu tlet għanijiet u problemi ewlenin bħalissa. Minħabba dak illi jiena nsejjaħlu il-modell AAA għal Public Employment Services, aħna qegħdin nserħu fuq dawn it-tlet punti. Il-responsabilta il, -responsabilta, il l-aġilità, il-fatt li aħna nkunu iktar um, naħmuk masbaġar u uh, il trasparenza It-trasparenza hija importanti ħafna. Aparti minn hekk aħna rridu verament nkun f'pożizzjoni li rridu azzjoni, rridu nkunu f'pożizzjoni li nsolvu l-problemi li aħna għaddin esperjenza fis-suq tax-xogħol. U t-tielet, problema hija l-fatt li aħna rridu nkunu iktar aġli, rridu nkunu ehm, f'pożizzjoni li noħorġu bit-tweġibiet mill-iktar fis possibbli l-problem li għadin naffaċċaw. Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin irridu niddiskutu huwa illi rridu nagħmlu din il-bidla. L-bidla illi aħna rridu nagħmlu fih dan is-servizzi pubbliċità tax-xogħol ħalli ikollha rwol ta' conductor biex nejdwek. Għalli ħalli naħdmu mal-atturi kollha fis-suq tax-xogħol kemm atturi privati kif ukoll pubbliċi għalli bekk insolvu l-problemi kollha li qegħdin esperjenza fis-suq tax-xogħol. Jekk aħna verament irridu insolvu l-problema tal għad għal periodu twil ta' żmien aħna rridu nagħmlu aktar mal-NGOs u aħna wkoll rridu nipruvaw insolvuha din il-problemi. Dawn huma tliet eh, problemi u l li aħna qegħdin nintegraw fl-approċċ tal-bench learning tagħna. Il-metodu li bih qegħdin naħdmu kif spjegajtilkom, aħna nibdew b'evalwazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva, għandna peer review illi mbagħad tkun wara din eh, l-evalwazzjoni li nagħmlu, nagħmlu pjanijiet tazzjoni, stabilixxejna wkoll bosta fondi ta' mutual learning u nifukaw ħafna fuq il-prestazzjoni u t-titjib kontinwu importanti illi nifukaw fuq t-titjib kontinu tal-ħidma ta' organizzazzjoni ta' kull servizz pubbliku ta' xogħol ta' kull public employment service mela aħna fejn xina naslu sal-lum aħna għandna network fejn qed nirċivu rapport anzi nagħtu rapport għal kull PES. Fissa membri. U issa qegħdin naħsbu fuq it-tieni fażi tal-proġett tal-bench learning. Aħna identifikajna issa il-punti id-dajfa, identifikajna l-aħjar esperjenzi tal-istati membri u naħseb li issa jmiss li ngħaddu t-tieni fażi tal-ħidma fl-approċ tal-bench learning. Ġifiri naħdmu fuq l-iktar punti dajfa ħalli natu għajnuna lil dawk il-PES dawk is-servizzi pubbliċi tax-xogħol li fil-fatt għandhom problemi fuq dawn il-punti identifikajna. Ir-raġuni għalfejn il-bench learning huwa approċċ ta' suċċess jidher fil-fatt li aħna għandna bosta seminars illi konna din organizzaw mal-kollegi Daniżi bħal dak li organizzajna xar li għadda f'Kopenhagen u ħafna mill-servizzi pubbliċi tax-xogħol kienu preżenti fis-seminar sabiex niddiskutu flimkien it-tieni fażi. Dan huwa sinjal illi il-bench learning għal bench learning aħna għandna bżonn li jkollna nuru rrida li ntejbu l-prestazzjoni tagħna u jekk kollox imur kif suppost, kif pjanajna, għandna daqsxejn ta' video x'nurukom.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 Mela, mek smajna u koll eh, minant il-kollegi tana. Nista natikom l-ewwel serje ta' konklużjonijiet tal-attivitajiet li kellna. Hawnhekk kif tistaw taraw permezz ta' dan l-approċċ ta' bench learning qed issiru riformi skont il-ħtiġijiet fl-istati membri. Rajna u koll li permezz tal-peer approach tassew nistaw intejbu l-andament tas servizzi ta' impjeg pubbliku. Il-fatt li aħna qegħdin naħdmu għabbażi ta' approach evidence-based ikompli jassigura li l-kollegi tagħna li jistgħu itejbu il-negozju tagħhom. Ġifieri dan l-evidence-based approach huwa eċċellenti. Għalhekk irridu ntejbu l-approċċ tagħna għal eh, klijenti u għal għas-servizzi. Il-bench learning mhuwiex eh, mhux metodoloġija jew xi avveniment huwa aktar mindset billi nitalmu minn xulxin u billi wieħed itejjeb il-performance tiegħu. importanti ħafna wkoll li jkun hemm appoġġ politiku. U għalhekk dan huwa e, ibbażat fuq il-fiduċja li wieħed jafda li kull pest kapaċi javalwa lilu nnifsu biex dawk li kunu edin iwet u l-evaluazzjoni ikunu esperienzati, kolom ċertu esperienza u kapaċi jidentifikaw id-djufijiet fis-servizz tal-xogħol pubbliku. U li wieħed ikollu anke lokal titjib u jibni fuq l-aħjar plasti tal-kollegi. Jiena sur President dejjem inħoss li l-fiduċja hija il-bażi fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa wkoll fil-qalba tal-attivitajiet ta' bench learning. Lan ta' dan il-bench learning mhux biex noqogħdu niftaħru bih imma biex intejbu l-andament ta' kull servizz pubbliku. Għaxan kell aktar wieħed f'saħħtu jista' jitgħallem minn ħaddieħor. ieħor. Dan huwa mod li bih nistgħu naqdu s-servizzi differenti biex intejbu mhux biss is-suq tax-xogħol lokali imma anke is-suq komuni Ewropew. Dan huwa l valur propju tal-approċċ tal-bench learning. U kif smajna anke fil-video dawn l-attivitajiet ta' bench learning jistgħu japplikaw fuq sma politiċi oħra għaliex dan huwa approach bottom-up li huwa trasparenti għax qed inkomplu nuru illi aħna qegħdin nippruvaw intejbu l-affarijiet permezz ta' dan il-proċess. Naħseb li dan ħan iġdalodu u koll fuq il- bench learning approach u dan huwa disponibbli għalikom għal kommenti u l-mistoqsijiet. Grazzi tassew. Grazzi ħafna minħabba li ma tantx fadlinna ħafna ħin fil-fatt seba' minuti biss fadlinna. Ħames minuti biss anzi, minħabba żewġ minuti natu nerġgħu l-esperti sabiex iwieġbu. Nibdew bil-mistoqsijiet, nibda jien, jiena kont naf li hemm differenza bejn il-PS u l-Euros, Issa eh, nixtieq nkun naf x'tib ta' kooperazzjoni hemm. Mistoqsijiet oħra jekk jogħġobkom tixtiequ saqsu lill-esperti il-PPE l flower ewwel round jekk jogħġobkom. Mistoqsijiet fil-qosor biss jekk jogħġobkom. Grazzi tas-sew sur President. Jiena u kol għandi mistoqsija li l-kellim fil-qosor. Kif tħarsu lejn iż-żmien meħtieġ għat-taħriġ u l-żmien meħtieġ biex wieħed tibda x-xogħol? Kif jistgħu għalhekk iż-żgħażagħ jissieħbu ma' tax-xogħol fil-waqt illi is soqta xol xogħol qiegħed dejjem jinbidel, il-ħtiġijiet qed jinbidlu. Intu urajt urajt il-video mill-seminar ta' Copenhagen. Ma intom kif tagħmlu taħriġ individwali biex tiżguraw li jkun hemm taħriġ uniformi fost l-Istati Membri? Grazzi l-Onorevoli Pavel. Grazzi, ħanitkellem fil-qosor iqsar mill-li xtaqt. Jiena naħseb illi ħed fuq eh, l-qatt għal mħabba l qat għall immigranti Kif taħseb illi fil-fatt aħna nistgħu naħdmu iktar fuq l-integrazzjoni, jiena naħseb illi għall-immigranti koll irridu nedukawhom iktar u nofru l-om taħriġ, taħriġ fil-lingwi, jitalmu iktar il-lingwu, il-kultura, ecc. F'pajjiżi pereżempju għandna problemi kbar minħabba li m'għandniex finanzjament biżejjed għal dan it-tip ta' taħriġ u ħafna Posti, ta' xor aħna nasbu illi fil-fatt biex qed ikunu koperti laqas Għal raġuni naraw per eżempju kien hemm postijiet tax-xogħol għall-pulizija issa dawn il-flus kienu qegħdin jintusaw biex jinbnew il-ħitan u l-frontieri bejn l-istati membri minn flok ma vera nvistuhom fl-integrazzjoni. Jiena nixtieq inkun naf kif aħna bess jibna naħdmu iktar fuq il-nies li huma qiegħda U hemm ukoll organizzazzjonijiet ta' li jgħinu lin-nies qiegħda privati u hemm preferenza qishom għalihom. Fir-Rumanija aħna Għedin naraw l-organizzazzjoni privati mux taqsak il-reprezentati grazzi, sana l-Antea, McIntyre. Thank you, Chairman. It's... Grazzi, Sur President. Diffiċ nżom fil-qosor, imma ħan niprofa namil l-mutijaj. Jena nilqa dan il-konċett ta' bench learning, benchmarking, nisamu mill-aħjar prassi u approċċi bbażat fuq l-evidenza. Din hija xi ħaġa toġobni ħafna, kull stat huwa differenti u f'pajjiżi il-ħtiġijiet tagħna huma l-iktar baxxi li qatt kellna. 5.8% ta' 16-24, ta' dawk li għandhom 16-24 sena Mbagħad għandna 740,000 post tax-xogħol. Allura kif se nimluhom dawn il-postijiet tax-xogħol? Nixtieq inkun naf iktar fuq xogħol qed isir biex naħdmu mal-iskejjer mal-universitajiet u man-negozji biex inkunu nistgħu nidentifikaw l-ħtiġijiet tas-suq u kif dawn il-ħiliet kif dawn il-ħtiġijiet jistgħu jinklew. Grazzi, Marian Harkin. Grazzi ta' sew zewx mistoqsijiet fil-qosor. Hawnhekk fil brawxer tajdu illi bench learning jista' inaqqas u jevita il-qat minħabba nuqqas fil-ħiliet. Il-mistoqsija tiegħi hija din wara li rajt għatajn ta' dan il-foljet u smajt li dak li attenti, jidir li illi hawnhekk qed tiffukaw ħafna fuq il-provvista iktar hemm xi ħaġa minn naħa ta' domanda u minn naħa l-oħra għandhem mistoqsija. Dan huwa komment il fuljet tiegħek fejn qed titkellmu fuq li tgħinu l-pajjiżi biex jiżviluppaw ir-riformi tagħhom. Forsi tistgħu tagħtuna xi eżempji ta' dan, grazzi. Rina Ronja Karni, jekk jogħġbok. Grazzi ta' sew ta' din l-introduzzjoni interessanti ħafna fuq il-bench learning. Jien għandi bosta mistoqsijiet imma aktar ħaġa importanti għalija hija illi inħarsu lejn dawn l-uffiċi li qegħdin hemmhekk sabiex jgħinu l ċittadini tagħna. Għalhekk rridu naraw kif nistgħu ninvolvu l ċittadini tagħna biex niksbu id-dejta meħtieġa għall indirizzaw il-punti li issemmew anke fuq dan il-bench learning kif jistaw jipparteċipaw il-ċittadini sabiex nkun nafu kif qed jaħdmu l-affarijiet. Grazzi li Lambert mhux jagħtaw, ara mhux jagħtaw. IFDD, e jennef mawħat, mawx ktar mistoqsijiet, jek mawx ktar mistoqsijiet, nat il-mikrofonu l-ura. L-eroj biex il-wieġeb. Jek forsi l-interpreti jgħodu 5 minuti oħra biex tkun tista' twieġeb, grazzi tassew. Jidher li hemm ħafna interess f'dawn it-tip ta' servizzi fl-opinjoni tiegħi sur President dan għandu jkun parti prinċipali tal-PES speċjalment meta aħna jkollna rwol ta' eh, kondutturi ġifiri kaħna jkollna sħobijiet f'saħħithom maturi differenti fis-swieq mela jagħmel sens li jura simxi mill-PES għax qed iħares lejn id-domanda u l profista u dan dawn naqarbuhom flimkien aktar malajr. Xi mistoqsijiet li għandi jiena mela kif ħan qablu id-diplomas u il-professjonijiet ma mal-kompetenzi. U mhux biss nikkonsidraw il-ħiliet attwali, U dan huwa importanti wkoll l-aġenda ġdida tal-ħiliet imma anke l-kompetenzi tal-futur li għana nintroduċu fl-edukazzjoni, fil-sistema vokazzjonali u anke din is-sistema ta' matching u waħda mill-aħjar prassi li għana hija il-kollaborazzjoni bejn il-PS Malti u dawk tana ta' pajizi. aħna l-ewwel fl-Ewropa li għandna sistema ta' matching bbażata fuq il-kompetenzi. U anke informazzjonijiet li huma riżultat ta' kollaborazzjoni mal kollegi Franċiżi imma aħna ħloqna din is-sistema ta' matching ibbażata fuq il-kompetenzi. Malta qed tibgħat is-CVs u il-postijiet tax-xogħol disponibbli tagħhom u aħna inqabluhom u nibatu r-riżultati lura lil Malta. U hemm din il-kollaborazzjoni bejn żewġ PIS e iż-żar li għandhom l-istess opinjonijiet li m'għandhomx il-mezzi biex ifasslu sistema tagħhom ta' matching imma jistgħu ifasslu sistema kollaborattiva tal-matching. Ġifiri, fil-ħidma ħna li kellna ma' Malta għabbażi tal-esperjenza tagħhom aħna tajjibna il sistema tagħna stess, ġifiri kulħadd mar minn fuq Kem għalli min ħaddem u għal dawk li tifittxu xogħol f'pajjiżna u anke dawk f'Malta, din hija t-tip ta' kollaborazzjoni li għandu jkollna anke fil-futur. Din huwa wieħed mill-eżempji ta' kif wieħed jista' jaħdem flimkien biex ikun vantaġġi għal żewġ PESs, waħda mill-isfidi li għandna qudiemna biex nġibha ħar mistoqsija hija ir-reformi li għamlu xi PESs dan naħar li kienet meħtieġa, jiġifieri li jkollna servizzi ta' impjiegi iktar f'saħħithom. Ma tistax inti lil dawk li qed ifittxu xogħol jew li ilhom qed ifittxu xogħol jew li m'għandhomx għasek kwalifiki. Jekk dawn ma jkunux jistgħu jaraw xini domanda minne min ħaddem. Dawk li ilhom ifittxu post tax-xogħol li ma kellhomx kuntat ma' min ħaddem kienu l-aktar li ġew mejjuna u dan huwa wieħed mir-riformi li rridu nagħmlu. Jiġifieri li konna il dawn il-matches biex li dawk li qed ifittxu għatu hemm aktar opportunitajiet. Wieħed mill-elementi prinċipali ta' dan kollu huwa li nagħmlu dak li jagħmel settur privat. Co-creation, jiġifieri mhux servizzi elaborati minnaħa tagħna, imma servizzi għal dawk li ħadmu u dawk li qed xol, xogħol biex it-nejn li huma jmorru minn fuq. Jiena dak li tal-lim ta' nkemm il-garanzija ta' zazax. il ħagġa li jkunu mistidna kull erba' xhur kienet xi ħaġa bażika sens komun. Imma semma wkoll li dak li tiffiċċju xogħol jkunu involuti anke fil-ħolqien ta' xogħol. U permess ta' dan l-aspett tal-garanzija żgħażagħ ħrajna kif nistgħu nħolqu servizzi ġodda biex intejbu servizzi eżistenti. Għanna servizzi iktar immirati u iktar effettivi minn qatt qabel. Nasib dan huwa waħda minn dan huwa waħda minn affarijiet li aħna tallimna mal-PSS kif nistgħu inwaqfu skemi tajbin ta' co-creation. Jiġifieri, għal kull mistoqsija anke li għamiltu intom fuq l-integrazzjoni tal-refuġati għanna l-aħjar prassi. Jekk nistgħu nidentifikawhom u inqasmuhom bejnietna, nqasmuhom bejnietna nistgħu intejbu e, il-servizzi tagħna kulli kien madwar l-Ewropa u anke l-istrateġija komuni. Meta ikollok għat u persuni edha żmien twil, dan huwa punt kruċjali u li għandu x'jaqsam mal-immigranti. Għaliex dawn mhux biss huma imbeda wis mis-suq tax-xogħol imma għandhom ukoll problemi oħra fil-kas tar-refuġjati il-problema ta' lingwa, pereżempju ta' kultura. Bil-każ ta' persuni li kunu ilhom qiegħda jista' jkun hemm problemi ta' saħħa u anke psikoloġiċi. U minħabba dawn il-problemi kollha, il-PSS waħedhom ma jistawx ilaħħu ma dawn il-problemi. Għalhekk rridu naħdmu ma' settur privat. Is-settur privat kommerċali u l-NGOs għaliex dan huwa l-uniku mod li bih nistgħu noħolqu u nofru servizz integrat għal dawk li ilom ifittxu xogħol u għall-immigranti. Din hija waħda mill-isfidi li aħna rridu nilqgħu biex ikollna servizz integrat għal dawn iż-żewġ gruppi. Grazzi. Grazzi ħafna. Ikolli niskuża ruħi għal darboħra ma'kom illi ma tantx kellna ħin għad dispożizzjoni ta' din id-diskussjoni. Però żgur li dan mhux suġġett li l-aħħar darba ħan iddiskutu ħawek f'dan il-kumitat u għan ipruvaw nerġu npoġġu fl-agenda ħalli għana kun nistaw nosservaw u kol progress li kun serv dan il-kontest. U forsi b'mod iktar dettaljat għassiwi u l-effettività ta' dan il-network. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nieħdu nota tal-progress ta' dan il-network u s-siwi ta' dan il-network u aħna nkun nistgħu u wkoll il-progress li jista' jsir. Grazzi ħafna li krat u nerġgħu nitqgħu nafsinhar.